Buongiorno, vi prego di prendere posto. Taiwan, tajba, nitlobkom tiħdu postkom. Nibdow minnu fih, fadlenna uh, ftit ħin natu ftit ċans lil kulħadd ipoġġi bil-qeda jieħu postu. Nibdew l-ewwel net bil-agenda, jekk hemmx oġġezzjonijiet nitlob l-ewwel net biex nadottaw l-aġenda kif tqasmet. Hemm oġġezzjonijiet? Xaħtir tiegħi xi ħaġa le kontra mela l-aġenda adottata. Issa nitlobkom ta' provaw ukoll il-minuti tal-laqat ta' 17 u 18 ta' Settembru 2012, 24 ta' Settembru 2012 u 15 ta' Ottubru 2012. Jekk m'hemmx riflessjonijiet nistgħu nqisuhom bħala approvati. Tajjeb Mela qabel ma nibdow smieħ tal-lum Nfakkarkom li din hija laqa mxandra fuq l-internet fuq is-sit tal-Parlament Ewropew u nfakkarkom ukoll li mill-5 u nofs ta' warlof senar illum dejjem fl-istess sala ser isseħ laqab mhux imxandra tal-Kumitat Krim. Nkomplu bil tagħna, kien hemm missjonijiet fl-Italja, l-Krim għamlet smieħ ta' tlettijiem intensi ħafna fl-Italja u nerġaw hawnhekk fi Brussell għandna ħafna clusters, fl-ewwel cluster għanna l-ewwel laqa għal ħasil tal-flus, it-titlu huwa l-protezzjoni tas-sistema finanzjarja kontra il-ħasil tal-flus. Ħan nisimgħu lil Tom Nealon tas-segretarjat tal-grupp ehm, l-FATF, Umbat l ħsibijiet tal-FATF kontra il-ħasil tal flus Mbagħad id diġi Mart tal-Kummissjoni Ewropea, ir-rappreżentant li ħajtkellem fuq iżvilupp u l-avvanz tal-ġlida kontra ħasil tal-flus tal-Unjoni Ewropea skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-FATF. Id-dibattitu ser iseħħ kif se ngħidilkom, jiġifieri għaxar minuti għal kull preżentazzjoni, imbagħad ħin l-kelma ta' żewġ minuti lill-deputati li jitolbu, l-koordinaturi u r-rapporter l-ewwel qabel kollox. Imbagħad wara t-tweġibiet ta' tar-rapporters jekk ikonna t-tieni ċansu mbagħad t-tieni round ta' domandi u tweġibit. Qabel ma nibdew, nixtieq narrafkom ukoll fuq punt partikolari. Qabel ma ngħaddi l-kelma l rapport lill-kellima tajna. Mill-aħbarijiet eh, fuq l-istampa tas-sibt ġi proklamat governatur tar-Reġun Sqallija il-kollega Tana Rosario Crocetta Kont tlabt l-Onorevoli Kroċetta jkun prezenti l-lum biex eh, isellem il-Kumitat Krim, probabilment musser nesċilu minħabba l-impenji li għandu, iżda nitlob l-SND jekku possibli li eh, jieħu sibu il-proċedura kollha biex ikun hemm viċi president għal dan il-kumitat. Is-segretarjat ħajju nota ta' dan u kif kont najdilkom ngħidilkom issa nibdew minnu fih għal hintar kelma li Tom Nilin, il-segretarjat tal-grupp FATF kontra il-ħasil tal-flus. Dr. Nilin, inti għandek 10 minuti, mbagħad naddir kelma l-sur Bassi, Ugo Bassi. Ik Thank you very much, Madam Chair. Grazie ħafna, Signora President. Palma jafu l-FATF hija l-entità internazzjonali li tistabilixxi l-standards għal ħasil tal-flus għanna 40 rakomendazzjoni imma 10 minuti biss biex nitkellmu għalhekk ħankun selettiv. L-ewwel punt li rridu nagħmlu huwa fuq l-isfond għala għandna l-standards tal-FATF. Il-ħasil tal-flus huwa problema ewlenija u reati huma dan ir-reati huwa sem kbir tal-GDP globali Ħafna drabi dan jiġi minn ġnus maquda mill-uffiċċju fuq il-drogi u r-reati li provdu stimi sema li għaddit, turi li jem problema kbira u jem bżonn u kol mużuri biex nkunu nistaw nindirizzaw dan mod effettiv. Lodot finanzjarji jistaw waslu biex xeklu il-proċeduri ta' kriminali u jwaqqaf 70% tar-reati miżuri ta' kontra l-ħasil tal-flus l-AML jistaw kunu importanti fl-imkien ma' l-forzar tal-liġi jgħinu biex nsibu minn huma l-kriminali jikun hemm il-konfiska tal-beni tal-reati deterrent kbir dawk il-kriminali li jridu jġibu l-flus Sta' jkun hemm ambjent ostili fejn it-terroristi sibu aktar diffiċli li joperaw u dawn il-miżuri kollha iħarsu wkoll is-sistema finanzjarja minn fondi illeċiti biex nipproteġu wkoll l-integrità. L-FATF, il-Task Force tal-Azzjoni Finanzjarja, nħolqot fl-1989 marbuta mal ħasil tal-flus tal-traffikar ta' droga fejn kien hemm bżonn ta' intervent internazzjonali. Gbirna minn dak iż-żmien inkopru wkoll il-finanzjar mill-2001 u mill-bidu din is-sena tikkopru wkoll il-finanzjar tal-proliferazzjoni tal-armi ta' distruzzjoni tal-massa. Aħna għandna basis ta' task force m'għandniex awtorità legali ma nserħu fuq il-pajjiżi li jistgħu idaħlu ir-rakkomandazzjonijiet fuq bażi volontarja. U għalhekk x'jagħmel effettiva? effettiva rrit konna standards li nstabilixxu imma għandna wkoll mekkaniżmu ta' reviżjoni tal-pari, effettiv li juri li jekk il-pajjiżi u xi tkunu konformi ma' dawn il-miżuri u dan huwa marbut ukoll max-xogħol tagħna biex nipproteġu l-integrità tas-sistema finanzjarja. Per eżempju, sogri ta' pajjiżi li ma jkollhom sistemi adegwati u fl-aħħar mill-aħħar ukoll proċess ta' segwitu u lista ta' dawk il-pajjiżi li ma rnexxilhomx jindirizzaw il-problema ta' ħasil tal-flus Għattajna sentejn fuq revizjoni tal-40 rekomandazzjoni tal-FATF biex impruvaw ntejbu l-effettività ta' sistema globali ta' ħasil ta' flus biex nprovaw ntejbu l-nuqqas ta' implementazzjoni li kien hemm u anki biex nanġannaw il-settur finanzjarju l-affarijiet marbuta miegħu kien hemm evalwazzjonijiet tal-pajjiżi membri u fil-proċess tagħna ta' reviżjoni tal-pari ħanerġgħu nibdew bl-istimi mill-bidu ta' Jannar 2014 u r-round li jmiss fil-fatt ħajħares kif eh, sistemi nazzjonali kemm huma effettivi iktar milli jkun hemm iktar regolamenti u istituzzjonijiet f'pajjiżi. U naraw jekk mhux konformi mal-istandards tagħna fuq livell tekniku. Fuq l-iskrin tistgħu taraw l-isħobija tal-FATF għandna 34 pajjiż membru, żewġ organizzazzjoni interreġjonali li inkludi l-Unjoni Ewropea li huma membri sħaħ, hemm 14 stat membru tal-Unjoni Ewropea li eh, huma membri tal-FATF imma jekk ntikom ħarsa lejn netwerk globali hemm tmien entità reġjonali ukoll u tistgħu taraw li l-istati membri kollha huma parti minn dan ftit inħawi madwar id-dinja li ma nkopruhomx u nittamaw li nkopruhom dal It-temi u l-għanin li l-standards tal-FATF ikopru jistabilixxu l-elementi fundamentali biex ikun hemm sistema effettiva għal ġlida kontra il-ħassin tal-flus il finanzjar terroristiku. U sa' nidħol fil dettalji ma' partanti nirrikonoxxu li dawn huma ta' appoġġ. Il-pajjiżi huma mistennija li jkollhom liġi kriminali u setat ta' forzar tal-liġi li permettuhom jindirizzaw ir-reati ta' ħasil tal-flus. Mistennija li jkun miżuri ta', ta prevenzjoni biex jindirizzaw kumpaniji jew kazinos jew aġenziji simili, rritu ikun hemm supervizjoni ta' dawn l-obbligi, rritu ikun hemm awtoritajiet pubbliċi responsabbli biex jirċievu jitrattaw dawn il- finanzjar, irritu kunem miżuri speċifiċi biex jivitaw eh, affarijiet bħal tras, kumpaniju, affarijiet relatati, u rritu kunem ukoll kooperazzjoni internazzjonali li tkun effettiva. Niprofa nsemmi uħut minn dawn il-punti u l-enin u namel eh, iktar eh, enfasi fuq dawk it-tibdilit li għamilna namel bidu ta' din is-sena. Hemm standard biex ikun hemm kooperazzjoni nazzjonali u ta' dan it-tip il-ħasil tal-flus jinvolvi ħafna entitajiet u nisbruħ niġbruhom flimkien. It-test bl-aħmar jisħaq fuq xamilna mill-bidu ta' din is-sena fuq l-standards tal-FATF biex nisħu fuq approċ aktar bazat fuq il-pajizi. Il-pajizi rridu rifmu eżattament xinu ma s sogri ta' ħasil tal-flus, partikolari il-pajiz tagħhom, rridu jisu dawn ir-riski wkoll meta jistabilixxu eh, regolamenti, liġijiet u istituzzjonijiet finanzjari u meta jallokaw ukoll riżorsi ta' forzar tal-liġi autoritajiet oħrajn fuq livell l-approċċ bażat fuq ir-riski poġġi pis addizzjonali għall gvernijiet biex jifmu s-sogri u din hija xi ħaġa li l-pajjiżi qegħdin jiflu jifmu bħalissa. Iżda t-permetti ġlida kontra ħasil ta' flus aktar effettiv u tistabilixxi wkoll inqas pis fuq is-settur finanzjarju u anke fuq dawk il-professjonijiet li huma inqas ta' sogru fejn dawn jiġu identifikati Il-ħasil tal-flus u l-konfiska u mal qalba tal-istandards tal-FATF. Aħna nistennew l-pajjiżi eh, jagħmlu qisu bħala reat il-ħasil tal-flus u jamlu konfiska tal-beni tal-kriminali. Irrid ikun hemm forzar ovvjament ta' dawn il-liġijiet. Fil-bidu ta' din is-sena aħna zidna il-reati fiskali ma dawk il-reati l-oħra ma jusa bħala ħasil tal flus. Kien hemm ħafna pajjiżi li dan kienu jagħmluh fil-prattika u għalhekk tapplika biss għal ftit pajjiżi li jużaw lista ta' predicate offenses, ġifieri ehm, offiżi, reati tipiċi li jkunu marbuta ma' dan il-qasam kriminali u rritu konna effetti li joħu li jolħtu l-iktar affarijiet effettivi, niprovaw ninkludu kol kooperazzjoni internazzjonali għal reati ta' dan it-tip u konna aktar bażi wiesa. Dan huwa importanti imma għandu ambitu limitat. Fuq it-terrorizmu u l-finanzjar ta' proliferazzjoni dan huwa għodda importanti biex niġġieldu terrorizmu kifat nużaw l-istess mekkanizmi ta' ħasil tal-flus imma oħrajn addizzjonali speċifiċi. Rekwiziti tani jitolbu li implementaw il-sanzjoniet ta' sanzjoniet finanzjari mirati, finanzjar ta' finanzjar terroristiku anke minn ta' ġnus maquda u anke s-settur li jħollik kelkom fuq l-slajd. Din is-sena nżaħħanna wkoll fir-rekomendazzjonijiet sanzjoniet finanzjari mirati biex nġildu l-finanzjar tal-proliferazzjoni u dan jimxi tfit mal miżuri tal-UNHCR anke fir-rigward l-Iran u pajjiżi oħrajn. Huwa limitat ħafna u ma jżid xejn ma' rekwiżiti legali diġà posti miżus maquda. Iżda importanti biex nżidu l u l-ambitu biex nimplementaw miżuri bħal dawn. Fil-miżuri preventivi dawn huma l-affarijiet meqjusa mill-istituzzjonijiet finanzjarju mill-professjonisti biex niżguraw tassew li fil-punti ta' dħul tas sistema finanzjarja jkun hemm mod kif nidentifikaw il-persuna konċernata nagħmlu due diligence fuq l-attività finanzjarja li qed jagħmlu. Hemm numru ta' rekwiżiti wkoll fir-rigward il-kontroll interni tal-banek u anke fil-trasferimenti wiesa, eċċetera Il-kwistjoni li miktuba bil-aħmar fuq l-slide turi li din is-sena estendejna rekwiżiti li qabel kienu japplikaw biss għal dawk il-pajjiżi l-persuni minn pajjiżi oħrajn li għandhom karigi għalin. Dawk li huma meqjusa bħala politically exposed persons. Tema importanti ta' xoltana fil-bidu ta' din is-sena kien li nippruvaw nsaħħu iktar il-liġijiet tagħna biex inkopru wkoll l-arranġamenti legali għal ħafna żmien l-FATF fil-fatt kienet toħloq tagħmel regoli u rekomendazzjonijiet tal-trust, tal-kumpanija, eċetera, iżda l-implementazzjoni ma kienx daqshekk tajba. U għalhekk tħanna aktar fid-dettall biex nistennhom il-pajjiżi biex jkunu jistgħu jiġġieldu l-abbużi ta' entitajiet bħal dawn. L-standards tal-FATF ukoll tindirizza s-setat tal-awtoritajiet kompetenti fl inforzar tal-liġi u l-setat ta' supervizuri. Estizi kemm xejn iżda m'hemmx tibdiliet kbar din is-sena. U fl-aħħar fuq il-kooperazzjoni internazzjonali. Ir-rekwiżiti ġodda li adottajna fil-bidu ta' din is-sena jaraw kif nistaw naħħu xkil prattiċi li jaraw li kienu diffiċli u tostruzzjoni kbira għal kooperazzjoni internazzjonali f'dawn l-aħħar snin. U kunem hemm iktar rekwiżiti prattiċi, iżda l-prinċipju xorta ma nbidlux. Din hija konklużjoni ta' stampa ġenerali qasira ħafna ta' xem fl-standards tal-FATF u nixtieq nikkonkludi billi ngħid li aħna u nittama l-pajjiżi membri jifukaw aktar li niżguraw li dawn il-bidliet ikunu trasposti wkoll fil-liġi nazzjonali. Grazzi. Grazie a Tom Nilan. Grazie tassew il-Tom Nilan. Issa nagħti il-kelma lil eh, tabib Ugo Bassi, tassem il-Komissjoni Ewropea, direttur tuħun kun nistaw tuħ il-kelma kjoġbok. Grazzi tassew. Jina Serna mill prezentazzjoni tiegħi bl-Ingliż, jekk ma jimpurtax, ningrazzjak, Sinur Alfano. L-ewwel ħaġa li nixtieq nagħmel fl-intervent tiegħi u li nagħmel żewġ affarijiet mela ngħidilkom dak li nista' ngħidilkom issa rigward il-proċess ta' reviżjoni fuq il-qafas tal- tal-ħasil tal-flus li aħna din nadmu bisħiħ fuqa bħalissa, speċjalment meta beħsibna nadottaw proposta ġdida sabiex bekk nkun nistaw nimplementaw l-prinċipji ġodda e kif ġew implementati fifrar din is-sena il-prinċipju tal-FATF u anki wkoll biex ngħidilkom l-ħsieb politiku tal-Kummissjoni e, wara din il-proposta. Speċjalment meta nqisu it-tema ta' smih innifsu ġifi biex nassikuraw kif din tista' taħdem u tista' taħdem fis-suq intern l-ewwel qabel kollox ippermettu li nisħaq L-importanza ta' dan il-xogħol ta' dan il-kumitat huwa xogħol relevanti ħafna għal dak li qed tagħmel l-FATF u aħna dak li qed nagħmlu sabiex nippruvaw niksbu qafas effiċenti l-istituzzjoni Ewropea li jridu jaħdmu fl-imkien il-ħin kollu ma speċjalment f'dan il-qasam u ma jridu jagħmlu sforz addizzjonali għaliex kif fil-fatt għadu kif intqal minnaħa ta' Tom, aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar fenomenu kbir, problema enormi. U aħna t-nipruvaw nagħmlu l-aħjar nipruvaw niksbaw, niksbu r-riżultati u naraw l-effetti tal-ewwel sforzi kemm fuq livell globali kif ukoll fuq dak Ewropew. U sa ċertu punt dawn qegħdin eħedġu, eħedġuna. Pero meta nħarsu mbagħad lejn iċ-ċifri nibżgħu minnhom għaliex aħna ma dawk il-ċifri rridu nżidu ma punti li semma fil-fatt Tom ċifri oħra li ġew interċettati ammonti oħra ta' flus, ħasil ta' flus li ġi interċettat, u għona nitkelmu għonek dwar wieħed fil-mija tal-total tal-ħasil tal-flus li ħna biss ta' nistmaw. U dan isseħ fuq il-ver globali, ċfir dan juri li sforz addizjonali li tissir f'dan il-qasam u aħna lest il-naqdu r-rwol tagħna. Ir-rwol tal-FATF huwa rwol ferm importanti u aħna qed nipparteċipaw f'dan ix-xogħol naħdmu flimkien u anki b'mod parallel u inħossu li hija ħaġa prinċipali li jkun hemm kriterji ta' livell ola li jkunu applikati b'mod uniformi kemm jista' jkun madwar id-dinja kollha. Ir-rwol tagħna u li nassikuraw kif diġà għattilkom li dawn il-prinċipji jkunu jiġu implementati fuq livell Ewropew bl-aħjar mod possibbli. U tabilħa aħna dak li qegħdin nagħmlu billi naħdmu fuq ir-reviżjoni tal-direttiva tal-dwar ħasil tal-flus. Ovvjament kif tadħol fis-suq intern hemmhekk aħna ħajkolna sfida rridu naffaċċjaw. Sfida partikolari għaliex aħna qegħdin nopperaw kif diġà tilkom fis-suq intern fejn numru ta' libertajiet iridu jibqaw garantiti li ġifiri libertà ta' moviment tal-persuni, tal-ħaddiema u anki il-libertà ta' moviment tal-kapital. U allura meta aħna nippruvaw nimponu kontrolli li potenzjalment jistaw jilimitaw dawn il-libertajt hemmhekk aħna verament rridu nkunu kawti, rridu nodu attenti, rridu nippruvaw niksbu l-aħjar bilanċ bejn il- libertajiet u l-effiċenza tal-kontroll li aħna nimponu sabiex bekk aħna nkunu nistaw nilqu għanijiet tant importanti bħal dawn l-għanijiet li qed nitkellmu fuqhom illum. Għalhekk x-xogħol tagħna mhux daqshekk faċli u qed naffaċċjaw sfidi speċjali, speċjalment meta nimplementaw daw il-prinċipju fil-ġurisdizzjoni tagħna. Madana kollu, aħna verament qegħdin naħdmu bisħieħ u l-ewwel qabel kollox dak li qegħdin nippruvaw nimplementaw jew ser nimplementaw fi ħdan il-qafas il-ġdid li ser toħroġ minn ftit ta' żmien ieħor ftit ta' proposta tal-Kommissjoni li mbagħad nippreżentaw għal il-Kunsillu lill-Parlament u nittama li din tiġi approvata malajr. Ir-reġim ser ikun bidla minn approċ preskrittiv għal approċ ibbażat fuq ir-riskju. Aħna nħossu li billi naddu minn sistema jew eżerċizzju fejn qogħdu nimmarkaw il-kaxxi biex ngħidu hekk għal xi ħaġa li hija aktar Eh, immirata li tifoka fuq ir-riski, dak il-mod aħna nkunu qegħdin niksbu aktar effiċenza. Nħossu li responsabilità tal-atturi kollha li huma involuti, involuti fl-applikazzjoni u f'livelli differenti eh, f'dan is-settur, ovvjament ser jiżdiedu għax aħna ser nitċaqal u ser naddu minn approċ fejn qodu nimarkaw il-kaxxi lejn approach fejn bazata fuq li jibbażata fuq ir-riski. Għaliex aħna nħossu li ta' dan ser ikun ta' titjib, titjib kbiru jippermetti li namlu tfaddil u anki jkollna aktar effiċjenza. Dan mhuwiex l-unika element li għanat nippruvaw nintroduċu bħala bidla prinċipali għal dan il-qafas il-ġdid. Aħna għanna l-intenzjoni li fċertu oqsma mmorru kemm xi l-in mill-prinċipju tal-FATF, għandna l-intenzjoni li nestandu l-ambitu tal-prinċipji u anki nestendu l-ambitu ta' l-persuni jew l-attivitajiet eh, li ser ikunu koperti mill-leġizlazzjoni l-ġdida per eżempju. Għanna l-intenzjoni li nkopru il-lob tal-azzard, u mux bisħan nitkelmu dwar il-kazinos kif għanna f-rekomendazzjoni tal-FATF għax aħna xinu ndrizzaw problem partikolari anki fl-Unjoni Ewropea f'dan is-settur partikolari u għanna l-ideja li nikkjerifikaw ċertu kunċetti sabiex bekk aħna nintroduċu trasparenza dak li ndux jasam definizzjonijiet, per eżempju, eh, beneficial ownerships, aħna ser niġu u nitkellmu fuq dan is-suġġett jekk konna aktar ċans. Ser nintroduċu kol sistema aktar effettiva u effiċenti ta' sanzjoniet għaliex jekk ir-regola ma tiġix applikata b'mod adegwat, mod korrett, u jekk ma jkunx hemm sanzjonijiet li eh, jħolqu tip ta' deterrent, ħajkun diffiċli biex jitizomma dawn ir-reġims, allura aħna rridu naraw li daw is-sanzjonijiet ta' bilħaq ser jaħdmu hekk kif suppost, kif meħtieġ. U qed nippruvaw ukoll naraw li jkollna livell qoli ta' effiċenza fis-sistema sħiħa. Livell effiċenti ta' sistema permezz ta' mezzi differenti rridu nassikuraw li l-istati membri wara kollox mhux biss ikollhom liġi tajba imma li din il-liġi tiġi applikata wkoll mod korrett. Issa jekk din hija responsabilità prinċipali tal-awtoritajiet tal-istati membri differenti, aħna hemmhekk qed nippruvaw natu lill-leżma u naraw li eżma sakemm hu possibbli natuha kemm jista' jkun setat sabiex nassikuraw li mhux biss il-prinċipju, il-kunċetti u d-definizzjonijiet tal-liġi jiġu interpretati bl-istess mod, jiġri permezz billi joħorġu lini gwida jew inkella dokumenti biex jajnu ninterpretaw il-liġi, ma anki jassikuraw li tejn l-autoritajiet tal-istati membri li forsi ma jkunux 'xi mod jew ieħor qegħdin jagħmlu xogħol tagħhom kif suppost. Mela, fil-qosor aħna qed nippruvaw nipproponu qafas legali ġdid li jtejjeb in-numru u anki l-kwalità tal-istrumenti ġifri l-autoritajiet nazjonali, l-Kummissjoni u l-Ezma ser ikollhom din il-possibilità ta' dan l-istrument biex jiġġieldu dan il-fenomenu tan diffiċli kif għadnilkom il-proposta eh, dan l-impatt ta' evalwazzjoni ser jkun marbut ma' din il-proposta qed nippruvaw insaħħuħ u dan ħaj joħroġ xun uftit ta' żmien ieħor. Fil-fatt huwa diffiċli ħafna biex nindikaw u ngħidulkom eżattament meta ser ikolna id-data ta' adozzjoni, però skont l-iskeda tagħna adozzjoni ta' proposta hija mistennija li ser toħroġ fil-bidu tas-sena li ġejja tal-2013. Waħda mill-proposta il-proposti ser tenata li leġizlaturi aħna ser inkomplu nassikuraw li huma ser ikomplu jaħdmu flimkien imkien mod ħarir u b'mod effiċenti anki biex kun jistaw u ftehim u nittamaw li aħna nkun nista' jkollna qafas ta' din il-liġi sal-2013 dan din il-mira tista' tintlaħaq u aħna ser naqdu ir-rwol tagħna kif għattilkom. Issa, 20 sekonda qabel eh, jina ntem id-diskuss qabel jina jispiċċali l-ħin nista' il l-kelma mal-ewwel President Sinjur Alfano jogħġbok. Grazzi Grazzi tassew direttur, issa lew qabel kollox nixtieq niftaħ dan id-dibattitu. Mela nagħti l-kelma żewġ minuti u nagħti l-kelma lill-Onorevoli Jakolino rapportier. Grazzi, Signor President. Ser niprovjon nżomm mal-ħin kif irnexxilhom jagħmlu rapporters il-kellima ta' qabli. Mela, il-kwistjoni tal-ħasil tal-flus li hija marbuta wkoll mal-kwistjoni tal-korruzzjoni u anki l-kriminalità organizzata. U fil jim ta' qabel aħna wkoll iddiskutejna l-Italja rigward din il- eh, delegazzjoni li aħna minna fil-fat fil-ġimat li għaddew. Dan huwa suġġett marbut ma' pajjiżi li jaqgħu taħt eh, blacklist allura ma joffrux garanziji li suppost joffru, dan huwa suġġett li jaqa fissu intern u hawnhekk għandna suġġett marbut ma għafasta sanzjonijiet sanzjoniet jett joħol joħolqu deterrent, ikun ta' deterrent. Xi drabi dawn id-deterrenti din il-liġi ma tiġix applikata kif suppost, allura rridu ħedġu l-istati membri biex jagħmlu dan. Issa, fl-intervent qed isir ukoll approċ qed nitkellmu aktar fuq il-xandu jsir aktar mill-riski. Id-direttur ukoll semma dawn il-punti, però għandi mistoqsijiet rigward il-ħasil tal-flus. F'ċertu stati membri jeżistu liġijiet ċari rigward dan il-fattur, però fil-waqt stati membri oħra memx forsi hemm bżonn approċċ integrat Ewropew għal liġi waħda u unika li tista' tkun eh, tajba għal kulħadd. Grazzi tassew, l-onorevoli Jakolini sa nagħti kelma lill-koordinaturi u nistgħu nibdew bl-onorevoli Fajjon jekk jogħġbok għandek żewġ minuti. Grazzi tassew. Signor President, nix ringrazzja żewġ kellima, għaż-żewġ prezentazzjonijiet tajbin li għamlunna, issa permettu li najt kelmtejn li huma relevanti mal-ħlas ħasil tal-flus. Il-ħasil tal-flus huwa l-aktar attività illegali li trendi ġid. Nix intikom ukoll ftit stimi li jindikaw li fl-2009 din l-ispiża, ġifri nis li ħalsu taxxa madwar id-dinja, ammontaw għal madwar 1.5 miljun biljun euro madwar l-Europa, madwar id-dinja. U dawn jinkludu u kol istituzzjonijiet finanzjari stabiliti. Is-sur Salvano li tkellem dwar li tkiteb dwar dan indika li il-banek affettwati ta' bilħa huma lesti li iħalsu sanzjonijiet minn 700 sa' minn 200 700 dollaru Amerikan u dan huwa dija kriminal warejat. Issa, il-rekomendazzjoni tal-FATF jisqu li l-istati għandhom jifmu xinu ma riski tal-ħasil tal-flus. Intom sħaqtu ta' bilħaq li l-istimi il-fema ta' ċertu stati membri hija iktar olja f'ċertu stati membri minn oħrajn. Aħna rridu għalhekk nifmu li ma huma dawk l-istati membri li jistgħu jagħtu eżempju. Aħna nifmu li ċertu stati membri għandna kriminalità fit-taxxa. U din tiġi sanzjonata, pereżempju fi Slovenja l-pajjiż tiegħi, xi ftit ta' żmien ilu aħna ta' bilħaq għamilna studju biex naraw li s-sanzjonijiet ta' reati fit-taxxa u deterrent milli jajnu l-nies biex jevadu t-taxxa. Ġifiri, l ismniet tan nies li kunu għamlu rejati jistaw jiġu kol ikunu marrufa aktar mill l-ammonti, għax dan barra minnek jistaw kol jiksru id-drittijiet tal-bniedem, tal-bniedem konċernati. Għallu għaxinu ma rekomendazzjoni tal-FATF? Xi drabi Ftitilu fi Slovenja kena diskussjoni fit-tul u il-protezzjoni dwar l-informazzjoni personali l-ombudsman ma rridx fil-fatt jikxef l-ismiet ta' dawn in-nies, allura dan ser ikun approċ diffiċli ħafna għall-FATF dan il-każ. Grazie onorevole Fajon, adesso la parola all'onorevole Tassew e sanati il kelma l'onorevole Newton Dunn. Grazzi tas-sew, Sur President, l ewwel qabel kollox il-Tom Nilen. Jekk fimtek sew inti għat li intom waqaftu l-assoċjazzjoni ta' fl-1989 għamiltu eh, progress għalix metti kien qisu tax havens li jeżistu madwar id-dinja u jekk aħna ġejm l-istess stat membru, laqas wieħed eh, mit-tax havens tar-Renju Unit ma ġew eh, aboliti, Allora, ma nafx jekk qed nagħmlu progress hawnhekk, din hija l-ewwel mistoqsija. U nixtieqek tgħidli li inti li jiena sejjer żball fil-ħsieb tiegħi, u nittama li tgħidli hekk. It-tieni mistoqsija tiegħi din. U għaxira li l-organizzazzjoni tiegħek tkun qed tipproponi livelli għall istati membri meta fl-Unjoni Ewropea aħna għandna 27 stat membru u ma għandhom standards differenti, regoli u anki sanzjonijiet u liġijiet differenti. Iġbri hemm ħafna xquq lakuni mandkomx rakomandom li forsi għandna jkollna eh, livelli armonizzati fl-Unjoni Ewropea jew almenu anke fid-dinja x'inhu l-lok li jkollna 187 regola differenti. Nispera li inti tajdli li inti li jiena sejjer żbaljat u li tajdli li għandkom f'moħħkom l-armonizzazzjoni. Pal surbazi, ma nafx jekk għandkomx tipproponu regoli armonizzati għall-Unjoni Ewropea x'intom qed titkellmu dwar stati membri individwali, aħna għandna bżonn regoli Ewropej, sanzjonijiet Ewropej, liġijiet Ewropej, detezzjonijiet u identifikazzjonijiet Ewropej, jekk jogħġbok, urini dawn l-affarijiet. Grazzi bila Grazzi tassew, nati l-kelma l-Onorevoli Borghezio. Grazzi tassew, Sur President. Li rappresentant tal- l-FATF jina u kol nishtiq nir-ringrazzja l-kellima l-kontributi taħħom. Nishtiq. Kifet iġi monitorat mill-entità taħkom? Ir-rwol ta' ċertu stati membri fiħdan l-Unjoni Ewropea u kif dawn jaħdmu f'dak li hu l-ħassil tal-flus, ġifri dikri trasparenza. Kemm iżommu ġifri mar-regoli. Jew in-nuqqas ta' regoli. Anki per eżempju meta nqisu Renju Unit jew il-tip ta' strutturi li għandhom bħal per eżempju dik li għandna msemmija City of London Corporation. għax dawn huma għandhom strutturi eh, li morru lura fi żmien huma differenti mill-bqija tal-istati membri. X'inhu ma s-sestat effettivi li meta nqisu dawn il- daw it-tax havens anke meta nqisu pereżempju il-Grandugat tal-Lussemburgu, kif l-organizzazzjoni tagħkom tista' tidħol dawn it-tip ta' stati membri u tara li jkun hemm monitoraġġ. Rajna fil-każ Mardov 65 miljun dollaru ġew investiti minn bosta nies għax ħasbu li setgħu jserħu rashom f'din it-tip ta' eh, industrija. U anki hemm ħafna ħafna eh, ta' ħifna tip ta' investiment sar hekk ukoll fil-Lussemburgu għaliex in-nies ħassewhom moħħom mistrieħ li għamlu dan it-tip ta' investiment. Issa meta nerġgħu ngħaddu għal din l-entità tagħkom l-FATF, nixtieq nkun naf ukoll kif intom tistgħu tirċievu informazzjoni meta pereżempju l-Lussemburgu ma tippermettix li mħalfin ta' pajjiżi barranin li jitolbu informazzjoni dwar reati tat-taxxa biex jikollabraw magħhom, forsi mhux għal kwistjonijiet marbuta ma' reati fit-taxxa biss. Irsa rappreżentant tal-Kummissjoni nishtin sassiħu kol dwar il-rol ta' City of London u anki dak li publikat Daily Express fil-27 ta' għawisu tal-2010 anki u għaletek fil-fat. Qed tkun, qed tamel ħasil tal-flus fuq livell internazzjonali. U naħseb din għandha x'taqsam ukoll ma' persuni importanti ħafna li qed tieħu sem f'dan il-ħasil tal-flus u għalhekk dan huwa sinifikattiv. Aħna għalhekk ridu nisqu fuq diffikultajiet konkreti. U kif besiba l-Kummissjoni tidentifika kif tirreaġixxi meta għandna dawn it-tip ta' kwistjonijiet legali istituzzjonali qed immorru kontra xulxin u anki immorru kontra investigazzjonijiet li jsiru fuq il-ħasil tal-flus għax aħna biex nilimnaw din il-problema. Jekk aħna ma nneħħux daw l-ostakli ma nkunux nistgħu naslu biex narfu eżattament Eh, kif nistaw nimxu l-qoddim u nsibu soluzzjonijiet. Wara kollox aħna l-Italja speċjalisti dwar dan. Għalhekk minn din il-perspettiva nistaw inżommu natu qis li il-networks tal dawn it-tax havens ma nħalluhomx kif inuma, ma nħalluhomx barra l-Unjoni imma indaħluhom ukoll fiħdan il-pjazzas tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. La parola nuovamente ai nostri relatori. Qabel ma nagħti l-kelma mill-ġdid lil eh, mistiedna tagħna nix nagħmel mistoqsija diretta ħafna. Il-kollegi kwataw il-rwol tal-banek u l-attività tagħhom fil-ħasid tal-flus. Semmejna xi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea wkoll li m'għandhomx fiħdan l-istrutturi tagħhom fih dan il-liġijiet tagħhom eh, aspetti fuq il-ħasil tal-flus, liġijiet fuq il-ħasil tal-flus. U dan l-aħħar, din l-aħħar sena, anki 20 senilu, kien hemm ukoll ċertu derogi mill-Vatikanu lo jor, xtajdina dwar dan? Rido subito la parola per commentare. Hanatik il-kelma, Hanat il-kelma l-Tom Nilen u mbagħad nagħti il-kelma l-Ugo Bassi. Kjoġbok. Mela, saru ħafna mistoqsijiet u jina ser niprofa nindirizzom. Mela, biex nibda, nixtieq nibda bil-mistoqsijiet tiegħek, Sinjor President. Il-Vatikan kien ta' tħassib, tħassib li għam dan l-aħħar u fil-fat dan der mill-ħareġ mill-unit tal-intelligenza taljana kien hemm problemi serji ħafna, kien hemm attivitajiet li kienu għaddejjin li mhux suppost kienu għaddejjin u kien hemm nuqqas kbir ta' kontroll ġenerali. Il-Vatikan ukoll huwa barra il-netwerk globali tal-FATF u ma kienx ma kienux qed isiru evalwazzjonijiet ta' kif kienu qed jaħdu ħsieb dawn il-kriterji. Aħna wkoll daħalna il-Vatikan daħalniħ fil-Kumitat tal-Kunsil tal-Europa li huħsib ukoll l-qasam reġjonali Ewropew għamlu evalwazzjoni tal-Vatikan li jena naħseb li ġiet diskussa fil-fat f'Ġunju li għadda u ġiet adottata u issa tieħdu ħsieb ukoll li revedu l-aġġornament tal-Vatikan u l-implementazzjoni tal-livelli tal-FATF u ser ikunu teħarsu lejda mod regolari għalmenu darbtejn fis-sena sakemm ikun hemm titjib sinifikattiv rigward il-Vatikan innifsu hemm eh, miżuri differenti per sax nikkommenta fuq eh, eh, fejn wasalna dak istadju. Issa biex nindirizza l-mistoqsijiet li saru. Forsi mhux fl-ordni tal-mistoqsijiet li saru, però ħanniħu struttura loġika. Mela saret mistoqsija mis-sur Newton dan, ġifri dwar għalfejn aħna ma' sistema organizzata li tapplika b'mod globali aktar mill-sistema ta' livelli li tiġi interpretata f'kull pajjiż. Jien naħseb li tweġiba hija in-natura ta' entità li tkun imwaqfa nistaw naraw jekk dawn jaddux għal kull stat membri ma eh, jaddattaw bruħom mod differenti fis sistemi legali e- li jeżistu. Allura nflok nitkellmu fuq liġi dettaljata noħol u setta rekomandazzjonijiet u interpretazzjonijiet għal dawn ir-rekomandazzjonijiet li jistaw insibuhom 120 paġna u għalhekk nispeċifikaw eżattament x'inhuwa mistenni mill-istati membri U ta' bilħaq dan huwa stand livell dettaljat u evalwazzjoni tekniċi ħafna u ġibtilkom ukoll evalwazzjoni ta' Spanja li saret fl-2006 u kien hemm rapport ta' 150 paġna fuq il-miżuri kollha li Spanja kienet ħadet dak iż-żmien sabiex eh, tfassal dawn il-livelli anki analiżi legali ta' nuqqassijiet li ġew identifikati u għalhekk għandna livelli dettaljati però li jaħdmu fil-prattika u japplikaw ukoll għal sistemi differenti ta' liġi. Però bħala istituzzjoni aħna nappoġġaw li jkun hemm approċ armonizzat fuq livell Ewropew, għalmenu għalina l-ħsieb li indaħlu dawn fil-liġi Ewropea hija verament ħolma tal biżaw allura tħu ir-responsabilità ta' dan kollu il-Kummissjoni. Nixtieq ngħid ukoll li kien hemm mistoqsijiet li għajmu l-kwistjoni ta' kriminalità f'dak li jitaxxa. Aħna ma nkoprux reati fit-taxxa. Aħna maħniġ korporazzjoni ta' korporazzjoni ta' taxxa jew eh, entità li tiġġilet kontra eh, dawn it-tip ta' terrorizmu li stajsir jsir f'dan qasam qasam finanzjarju. Aħna qed naffaċċjaw bosta eh, problemi li jaffaċċjaw korporazzjonijiet finanzjarji oħra, però il aħna kludejna t-taxxa din is-sena fi U nieħdu ħsieb reati li għandhom xieqsmu għal ħasil ta' flus, però l-interess tagħna huwa eh, jaqbel ma dawk li jieħdu ħsieb il-kooperazzjoni tat toxxa kanna l-OECD u koperazzjonijiet oħra li jieħdu ħsieb affarijiet marbuta mat-taxxa. Però tajb li nnotaw wkoll li waħda mill-istituzzjonijiet prinċipali li teżisti għal eh, il-Financial Intelligence Unit li tiġġiret kontra l-ħasil tal-flus u teżisti wkoll f'kull pajjiż dawn jagħmlu bħala tip ta' ostaklu kbira biex eh, anki jirċivi rapporti fuq eh, suspetti li kunem fuq ħasil tal-flus u anki flus li kunem kol informazzjoni sensittiva. Issa din ma tinatax mal-ewwel l-investigaturi tal-infurzar ta' jiġi minħabba sensitività l-FIU edha hemm biex tassikura li informazzjoni eh, li tinata li tkun sensitiva tiġi trattata bi salvagwardi kollha li tiħtieġ u tiġi trattata b'mod aktar sigur minn evidenza oħra ta' kriminalità, anki speċjalment fis-sezzjoni qabel meta tkun dit l-investigazzjoni, allura hemm ħafna mekkaniżmi li ġew mibnija sabiex jassiguraw meta jkun hemm eh, potenzjal ta' konflitt f'dawn il-kwistjoni bil-ħasil tal-flus u kriminalità fit-taxxa. Ġifri, dawn il-konflitti però qed jitfaċċaw f'ħafna postijiet, però s-sistema kontra l-ħasil tal-flus hija dawra eh, madwar eh, rispett l-informazzjoni li ħana din nużaw hemm ukoll kwistjonijiet oħra marbuta mal-fett mal-ħasil tal-flus li jista' jkun ta' profitt li jew il-banek li huwa jużaw dan l-aspett biex jagħmlu l-flus. U kif qal il-kollega tiegħi minnaħa tal-Kummissjoni huwa ferm importanti li dan ma jkunx il-każ u rekwiżiti tagħna jistqarru li sanzjonijiet biex wieħed eh, jekk wieħed ma jħarisx il-kriterji anki pereżempju min-naħa tal-banek anki biex jidentifikaw daw il-problemi, per eżempju tal-ħasil tal-flus, dak il-kas, hemm id-deterrenti. Aħna nidentifikaw bħala djufija ċfri jekk pajis mux et jagħmel sanzjonijiet ta' istituzzjonijiet finanzjari minħabba traskuraġni u jippermettu l-ħasil tal-flus, dak il-każ aħna nidħlu fin-nofs. Ninterferixxu. Naħseb jiena dawn kienu nistoqsit li ġew indirizzati l-FATF, ġifri jekk jiena ħallejt xi ħaġa barra jekk joġobkom għajduli. Grazzi tassew. Grazzi sanat il-kelma lid direttur Grazzi tassew ħan issikura l-Honorable Newman lan tana u li nintroduċu eżattament għafas tal-Unjoni Ewropea, ġifri set ta' regoli Ewropej. Minix qed ngħid li ser ikun hemm armonizzazzjoni sħiħa, ser ikun hemm direttiva, ġifri ser ikun hemm lok ta' aġġustament anke meta niġu għal ċirkustanzi fl-istati membri, però la maġġoranza ta' regoli ser ikunu regoli Ewropej. Allura ħajkolna livelli Ewropew, però implementati f'ħdan l-Unjoni Ewropea permezz ta' set ta' regoli veri Ewropej, dawn u lantana. Issa meta niġu għal l approċċ abbażat fuq ir-riskju, mill-ġdid ippermettu li nassikura li rapporter li dak li għanna f'moħna mhux li naqsu is-seta tal-istrumenti li aħna l-lum il-ġurnata, imma biex inżiduha din l-effiċenza. Ma mhux ħajkonna regoli rilassati, laxki, anzi l-miżuri li qed niproponu huma bbażati fuq l-evidenza ġvill l-istati membri u il-persuni kolla u l-atturi kolla li huma koperti mid-direttiva ser kunu jistaw jidentifikaw, jifmu u jnaqsu il riski li huma qegħdin jaffeċċjaw fil-qasam tal-ħassin tal-flus u l-korruzzjoni din ser tkun ibbażata fuq evalwazzjonijiet li jridu jkunu pubbliċi, trasparenti u anki komunikati l-autorità ta' supervizjoni u għabbażi ta' din l-evidenza, din l-evalwazzjoni fuq l-evidenza, dak il-kas, u ma jkunu jistaw jużaw due diligence fil-kazijiet fej dan u ġustifikat, pero jkunu obbligati u kol li jamlu dan il- dan il monitoraġ din li aħna nsejħu la due diligence meta riskju aktar għoli. ċri il-problema ser tkun indirizzata b'mod inqas awtomatiku ma biktar effiċenti għaliex ħajkun infassal mod aħjar għal kull stat membru. Dan u lan prinċipali ġifri lan u li insaħħu il-liġijiet aktar mill-li nilaxkawhom fuq ir-reati tat-taxxa jiena nista' biss nirrepeti dak li għaduk f'qal Thomas. Tkun tajnuna kbira għal kulħadd. Da dubju, tifaċilitanna ħajjitna li narmonizzaw il-reati fit-taxxa u naraw li kunem rabta li aħna qed li kunem rabta bir-reati li qed nitrattaw illum u il-reati fit-taxxi, però tinsewx li fis-sistemi Ewropej hekk kif ngħaddu għal kwistjonijiet tat-taxxa u armonizzazzjoni aħna inkunu edin ners u lejn uninimita fil-kansil. Allura il-problema bil-Franċis najdu le bien eh, l'ennemi du bien. Allura aħna rridu namlu kemm jew nipprova nkun effiċenti fil-ħasil tal-flus jew inkella ninkludu wkoll ir-reati ta' taxxa mbagħad naffaċċjaw verament żminijiet diffiċli quddiem il-Kunsill sabiex aħna nkun nistgħu niksbu unanimità. U dan preċiżament għal raġunijiet li intom stess semmejtu. Però dan ma jfissirx li aħna mhux ser nindirizzaw il-kwistjoni ta' tax havens għaliex il-kummissarju tiegħi mod partikolari dan mhux sigriet għalmenu għek naħseb li dan mux sigrit, għet jihu kol ħsib din il kwissjoni tħares li din il kwissjoni bil-reqqa u għet jirrifletti fl-imkien mal-kollega tijaw l-onorevoli Sameta li jihu ħsib u kol il-politika ta' fiskali u kwistjoni marbuta ma' taxxa kif jistaw jindirizzaw il kwissjoni ta' tax havens. Pero dan huwa dibattitu parallel li fil-opinjoni tiegħi m'għandux jiġi imħallat ma' dak li aħna nixtiequ nniedu permezz tal-proposta l-ġdida li xinkella L-unika rezultat ikun li l-adozzjoni ta' test li aħna ser niproponu minn ftit ta' żmien ieħor ser jiġi post post għal ħafna żmien u mbagħad anke l-benefiċċji li aħna qed nippruvaw niksbu b'din il-proposta jispiċċaw eliminati. Jina sepp li fuq fuq jina provajt inkopri l-kwistjoniet li tqajmu jekk ma nirrispondejċ kollox jekk joġobkom iġdu l-attenzjoni. Grazzi. Grazie direttore, allora noi concludiamo questo primo class. Grazzi ħafna mela nalqu din l-ewwel parti, nirringrazzjakom għad-disponibilità tagħkom għall-informazzjoni li tajtuna. Zgur illi se konna l-opportunità illi konna skambju ta' opinjonijiet eh, ieħor qabel ma nasu għal biex namlu rapport finali tagħna. Għalhekk jekk ikolkom xi dokumenti li jkun rilevanti għall ħidma tagħna nitlobkom illi tgħadduwulna. Grazzi ħafna.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 li issa se jitkellem maħna propju fuq l-esperienza uh, eh, tal-Belġu fil-ġlida kontra l-ħasil tal-flus. Antonio Lacosta li huwa segretarju ġenerali tal-ġnus Mauda jitkellem u kol dwar l-ħasil tal-flus bħala uh, wieħed mill-elementi ewlenin, jiġifieri il-ħasil tal-flus uh, eh, provenjenti mid-droga, mbagħad il-ħasil tal-flus li jitwettaq permezz tal-lob tal-azzart online Mbatt ikonna issur Rene Vak mill eh, IC. Mela, se naħdmu kif ħdimna qabel ġifiri 10 minuti għal kull wieħed mill-kellima tagħna u mbagħad immedjatament wara niftħu id-diskussjoni u hemmhekk nagħti il-mikrofonu lill-relatur u mbagħad lill-membri u mbagħad jerġgħu wieġbu il-mistiedna tagħna. Grazzi, Signora President. Jena nishti nibda din l-introduzzjoni tiegħi forsi b'mod ftit paradossali, forsi billi infakkarkom xi ftit mit-testi regolamentari li għadna kismajna dwarhom ir-rakkomandazzjoni tal-FATF, il tv Ewropej u jekk jiena se nsemmihomkom mhux biex inweġġakom biex infakkarkom, ma sempliċement biex ngħidilkom illi permezza dawn l-aspetti kollha hemm aspett regolatorju. Ġifir dan huwa l-aspett li jiena nirrappreżenta hawnhekk bħala eh, persuna li naħdem f'dan il qasam jiena nirrappreżenta bla bja dubju mingħajr mand il-mandat minn għandhom il-kollegi tiegħi ukoll mill eh, oqsma oħrajn Ewropej biex ngħidilkom li hemm ir-regolamenti u mbagħad hemm l-implementazzjoni tagħhom Aħna dana fil-fatt ek edin niprovaw namlu fil-rispett ta' dispozizjonijiet li jeżistu diġa fil-Belġu aħna wettaqna mhux biss ir-rakkomandazzjonijiet tal-FATF imma wkoll id-direttivi Ewropej eh, issa inna madwar 20 sena għaliex il-liġi tagħna ilha hemmhekk minn 11 eh, ta' Jannar ta' 93 hija Eh, regola maħsuba, liġi maħsuba biex propju s-saxħaħ il-regoli kontra il-ħasil tal-flus, un-bat il-finanzjament tat terrorizmu il-Financial eh, Intelligence Unit tal-Belġu hija ċellula operattiva aħna indipendenti operattivament u aħna autorità amministrattiva fil- CRF għalli hemm waħda minnhom eh, f'kull stat membru hemm aspetti differenti ġudizzjarji, finanzjarji tal-pulizija. Issa jiena nixtieq eh, ngħidilkom mill-ewwel li iva ma dawn il-ċelluli mux dejjem jistaw jaħdmu għalix umma flimkien għalix umma ta' natura differenti ħafna jien 20 sena f'dan il-xol u jkolli ngħidilkom illi il-xol illi jamlu dawn il-ċelluli kun xikun Eh, ma jibbar f'dan il-qassam iċellu li kollha almenu fuq livell Ewropew jistaw faċilment u b'mod effiċjenti ħafna jaħdmu eh, fl-imkien nikkooperaw b'mod tajjeb ħafna mal-pulizija, mal-ġudikatura eh, u koll u ma' qasam ġudizzjarju għalek din mish xi ħaġa illi toħloq xi problemi reali fil-prattika. Aspett importanti u kollu jekk aħna indipendenti fuq livell operattiv, għanna zewċ ministeri naqaw taħtom ġustizja u l-finanzja li xmeta aħna mlek nitkelmu dwar il-ħasil tal-flus, qed nitkelmu dwar zewċ aspetti eh, essenzjali ġvir l-aspett finanzjarju u l-aspett tal-ġustizja għaliex il-ħasil tal-flus huwa wieħed mill-attivitajiet kriminali illi jolqot il-finanzi u f'moment ta' kriżi wieħed jista' eh, jifhem xi ġifieri dan kollu imma wkoll l-aspett ta' repressjoni ġifieri sanzjonijiet u sanzjonijiet imma mhux biss aħna irridu propju li naqbdu il-flus li kun inħaslu u dawk irrikavat mill-kriminalità. U uh, dan isir bejn eh, l-aspett eh, regolamentarju u dak operattiv. Aħna mhux biss eh, napplikaw il- eh, kooperazzjoni mal-settur privat din hija xi ħaġa li aħna rridu nżommuha f'moħħna. Ta' kuljum din is-sistema ta' prevenzjoni hija sistema ta' sħubija li ilha teżisti għal madwar 20 sena. Ewwel net mal-sistemi privati finanzjarju bat is-settur privat mhux finanzjarju li jkun bazat fuq uh, eh, approċ bazat fuq ir-riskju kif qed ngħid eh, għattilkom diġà inna 20 sena illi eh, ħlaqna din il-sistema u implementajnija u għalina dan huwa element li jaħdem sew għaliex huwa element li jati responsabilta lil daw voluti involuti naħdmu wkoll mal-indikaturi imma aħna nħossu illi huwa propju dan l-approċċ bbażat fuq ir-riskju illi jagħti l-aħjar riżultati mhux biss fuq livell operattiv imma wkoll fuq livell tal-analiżi strateġika mhux biss fuq livell ta' stati membri imma fuq livelli oħrajn ukoll U dan najdilkom iktar dwaru iktar d-demi jiġifieri din eh, l-attenzjoni fuq tas settur finanzjarju, l-approċċ bbażat fuq ir-riskju. Imma il-profiling ukoll huwa importanti ħafna meta nitkellmu dwar profiling, irid ikun hemm il-bilanċ bejn rispett tal-ħajja privata u anke l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus. Hawnhekk Eh, għaw nistantikom eżempju fejn mux dejjem huwa faċli li wieħed jagħmel il-profiling fuq eh, klient illi jagħmel ċerti tip ta' eh, operazzjonijiet jew għandu involut ċerti tip ta' attività weta aħna rridu nirrispettaw il-direttivi kollha fir-rigward tal-protezzjoni tal-ħajja privata u koll din id-dġa smajnija dil ħaġa imma u hija xi ħaġa diffiċli ħafna ħafna ma kollu rridu noqogħdu attenti illi dan l-eżerċizzju diffiċli jibqa' diffiċli aħna ma nistawx illi ma nirrispettawx il-ħajja privata ta' dak li jkun imma bżonnu koll li dawk is-sistemi ma jippermettux il dawk illi qegħdin jaħdmu kontra tagħna jiġifieri l-kriminali illi um, jisfruttaw din l-opportunità u jfasslu strateġiji illi jagħmluha iktar faċli diffiċli għalina li naqbduhom u nindunaw bihom. Għalhekk Eh, bżonn li ikun hemm eh, din l-informazzjoni li tasal li ċellula jekk ikun hemm xi suspett eh, jew inkella anki tasal lilna informazzjoni dwar il-fatti. Ġifri dan huwa interface bejn entitajiet illi jagħmlu il-rapporti u l-awtoritajiet ġudizzjarji. Ġifri hawnhekk teżisti sistema ta' informazzjoni oti ta' informazzjoni li tippermetti li proċessar ta' din l-informazzjoni li f'kas ta' bżon li aħna għaddua din l-informazzjoni l-autoritajiet ġudizzjarji, sistema li li lil dawk li jagħtu l-informazzjoni u tipproteġi wkoll il klienti għaliex ta' kollu li ma jgħaddix fuq livell eh, ġudizzjarju huwa imħares minn livell ta' konfidenzjalità imsaħħaħ kooperazzjoni internazzjonali eh, ma l-ċelli tal-FIU, aħna fil-Belġu għanna 80 Memorandum of Understanding, jġifiri dawn l-MOUs u ma ftejemit illi huma operativi 100%. Imma eh, nixtieq ngħidilkom hekk imma dan mhuwiex minnu hemm xi minn dawn l-MOUs illi eh, huma uh, operattivi iktar minn oħrajn. Ngħidilkom ukoll li f'dan il-qasam bħal f'ħafna oqsma oħrajn meta wieħed ikun irrid eh, issib informazzjoni dwar attività kriminali hemm dak kollu li huwa marbut mar-rispett formali tar-regoli u tal-liġijiet. Per eżempju, raba evalwazzjoni tal-FATF, eh, mhux se nifokaw żejjed fuq il-konformità formali, imma pjuttost fuq Eh, l-effiċjenza eh, u l-implementazzjoni ta' dawn ir-regoli biex naraw jekk u xsejr nexxinna jew qed jirnexxinna naslu biex niksbu informazzjoni konkreta biżejjed biex ikun hemm reazzjoni xirqa. Kooperazzjoni hija kooperazzjoni li hija eh, ikun hemm ir-reċiproċità, l-konfidenzjalità u wkoll il-qbil minn qabel qabel mal-informazzjoni tinqasam il-rwol tal-FIU għaw kol illi tamel analizi tipologika. Din hija xi ħaġa li aħna namlu għata kull sena, imma aħna namlu u kol analizi strategika li tippermettilna illi niżviluppaw approċ illi huwa ibbażat fuq ir-riskju jew fuq teddida illi tkun ġiet eh, identifikata fuq livell lokali, Ewropew jew inkella internazzjonali għal iktar informazzjoni nistidinkom eh, taraw il-rapport annwali tagħna li sibbu fuq il-website tagħna u hemm punt ieħor importanti ħafna illi FIU għandha fih rwol importanti ħafna u din hija l-evalwazzjoni tar kif dak kollu eh, li għandu xaqsam mal-ħassil tal-flus illi huwa eh, l-appoċ biex wieħed ifassal strateġiji politiċi sabiex ikun hemm dispożizzjonijiet leġislattivi u e regolamentari formali. Ad, smajtu aktar kmini illi eh, Eh, ma tantx huwa faċli wieħed jikseb din l-informazzjoni, però hawnhekk għandkom xi ċifri illi eh, huma rilevanti għal din is-sena, jiġifieri sal-5 ta' dan ix-xahar stess, rċevejna 16 u fuqhom rapport dwar xi suspett infetħu files ġodda kważi 5,000 4779 ħafna uh, rapporti ġifiri għal kull dossier u l-ammont totali aħna għadna kemmija problema kbira imma f'ammont li diġa nafu bih mux ammont ta' ħtif jew ta' konfiska jew li diġa tieħda deċiżjoni ġudizzjarja fuqhom fil-Belġu biss qegħdin diġa il fuq minn żewġ biljuni u kwart euro. Ġifiri 1.25 biljuni ta' euro. Jiġifieri dana fil-Belġu biss. Dan ifisser li hemm movimenti finanzjarji li f'mument jew ieħor ġew identifikati hawnhekk fil-Belġu eh, fondi li qegħdin għaw jew kienu għaw u għalek irridu nkunu noqdu attenti ħafna meta nitkellmu dwar dan iċ-ċifri, però l-idea dawn jagħtu idea ta' kemmu importanti dan il-fenomenu, kemmu kbir. Issa, il-kontributi tal-imsiħba tagħna taraw li huma l-uffiċċji finanzjarji, l-uffiċċji tal-kambju, illi u l-banek illi l-iktar eh, jagħtu sem. Madana kollu irrit ngħid ukoll illi fis-settur mhux finanzjarju hemm setturi li huma briskju oli għaliex huma briskju oli għaliex ma jihdux sem fil-fema tagħna b'mod sodisfaċenti fil-ġlieda kontra il-ħasil tal-flus. U jekk aħna namluħol u kategoriji tagħhom hemm ħafna eh, professjonijiet eh, per eżempju dawk tal-kontabilità, dawk tal-awdituri u eh, professjonijiet ukoll fil-qasam legali aħna minna tabella hawnhekk hemm in-numri ta' dikjarazzjoni ta' suspetti illi aħna rċevejna minn dawn kollha fin-nofs il-numru ta' professjonisti li jirrivelaw eh, l-informazzjoni u il-numru ta' dan il-professjonisti fil-Belġu hija biss parti żgħira ħafna eh, illi jafu dwar dan l-affarijiet u li jwieġbu b'mod pożittiv għal-rekwiziti. Eh, jiddispjaċin għamnek il-presidenta tajdlu illi l-kellim illi il-ħin skada. Il-konklużjoni hija din naħseb illi rridu naraw x'inhuma il-perikli ta' dan il-fenomenu fil-fema tagħna. E, dan il-fenomenu aħna għadna ma nafux eżattament hu kbir, anzi e, naħsbu li najdu li huwa iżar żgħir ma iżar mill-li fil-fatt u enormi fil-fatt hemm periklu illi e, infiltrazzjoni dal sant ikun hemm destabilizzazzjoni fuq livelli kollha livelli differenti. Irridu namlu analizi ta' riski mhux biss ta' riski rappreżentati minn organizzazzjonijiet kriminali imma riski anki li noħolqu aħna stess fil-mod kif aħna nirreaġixxu. Jien hawnhekk nizzilt ħamsa il-mezzi li huma sproporzjonali bejn il-mezzi materjali u il-mezzi legali illi aħna għanna ġiġifri mezzi uffiċjali f'ċerti stati membri u l-organizzazzjonijiet kriminali għandhom mezzi ħafna iktar sofistikati u ħafna ikbar. Dak huwa punt. Aħna nitkellmu ħafna dwar il-kriminalità fil-qasam ta' taxxa, imma rridu nafu wkoll illi wieħed mill-ikbar problemi għal nuqqas ta' trasparenza fi transazzjonijiet finanzjarji tiġi propju mill-settur ta' taxxa, organizzazzjonijiet ta' taxxa eh, il-kriminali jużaw propju dan il-qasam biex eh, Eh, propju jaħbu il rikavat illi huma eh, ikunu għamlu dinja problema kbira ħafna li eh, teżisti u se tibqa' għal tul ta' żmien. Ta' qabel tal-aħħar mbagħad hemm ukoll il-problema illi aħna noħolqu setturi individwali frammentazzjoni sħiħa, ġifiri, dawn huwa din hija xi ħaġa li narawha fuq isma' differenti m'hemmx viżjoni strateġika fuq il-livelli kollha la dak nazzjonali u laqqas internazzjonali. Eh, wara 20 sena, jiena qed nitkellem hawnhekk b'esperjenza ta' 20 sena, ikolli ngħid illi ir-reazzjonijiet idumu ħafna. Eh, aħna irridu namlu differenza bejn l-ammonti illi eh, tar rikavat illi toħroġ mill kriminalità organizzata u dak illi aħna naqbdu. Aħna semmejna il-ġnus ma u darridu naraw ċifri li uħorġu dawn. Eh, imma aħna fil-fatt uh, maħniex se nigzbu xi effiċjenza partikolari jekk aħna nieħdu reazzjoni tard wis. Aħna mhux biss irridu nkunu nafu minn huma dawn in-nies fuq qed isiru dawn ir-reati imma rridu wkoll inwaqfu minn kellha jgħaddu 20 sena oħra nkunu għadna fejn qegħdin illum. Grazzi. Jean-Claude adesso. Eh, Grazzi ħafna Le Pier. Issa nati il-mikrofonu l-Sur Antonio Maria Costa. Quest. Madam President, <clears throat> meetings at the European... Grazie, signora President. Ħafna drabi nitkellmu dwar l-iżvilupp, paċi u sigurtà fil-Parlament Ewropew, iżda llum din il-laqa tal-kumitati hija differenti. Titkellem dwar xi ħaġa volida, iżda mhix xi ħaġa nobli, ma mhix ħaġa dwar produzzjoni imma dwar irda, mhux ħaġa dwar kummerċ imma traffikar, mhux investiment imma ħasil ta' flus, mhux kompetizzjoni tas suq iżda kif teqret is-suq. Jiena nsemmiha bħala xjenza ekonomika tar-reati, tal-kriminalità. Immensità ta' ġid ta' teżori li għandhom il-kriminali f'dan il-qasam Aħna rridu nindirizzaw din il-kwistjoni f'da f'dan l-aħħar kwarta seklu il-kriminalità saret organizzata u transnazzjonali, dimensjoni transnazzjonali, transekonomiċi, kisbet l-aktar vantaġġi mill-globalizzazzjoni, Filtrat ruħa fil-parlamenti u fil-gvernijiet, irdet il-prassi tan-negozji il-reata jiddiversifikaw eh, u trafikar ta' drogi, tal-nis, tal-armi, tal-rizorsi naturali, anki skart, ħasil ta' flus, il-serq ta' identità, reati fuq l-internet u terrorizmu. Fil-proċess saret l-ikbar teddida għal paċi. Għaxar snin ilu kienem ħafna tħassib espressi mill-Assemblea Ġenerali, Kunsil ta' Sigurtà ġitminja u oħrajn Imma jiena bdejt ix-xogħol fil-uffiċċju tal-ġlida kontra kriminalità biex nindirizza dan il-reat u naraw kif nistgħu nindirizzawhom jew niġilduhom. Fil-rapport li kien msejjaħ globalizzazzjoni tal-kriminalità fl-2010 kien mod dokumentat iżda mbagħad irnexxina nimxu minn u rajna kif il-suq tal-kriminalità llum jgħat f'kull inħawi għad dinja Il-beni leċiti qegħdin jinsabu u jintmesċu minn kontinent għall liħor hemm traffikar minn kontinent għal-liħor. Reati li jmorru minn l-armi, violenza, speċjalment anke flejjes u rikatti jew tixħim biex wieħed jix relazzjonijiet il-politiċi u setat anke militari. F'din il-laqa hemm suġġett jew parti aspett minn din il-reat li huwa aktar magħruf bħal pereżempju t-trifukar ta' l-oppju, tal-eroina, l-kokaina, stimulanti kimiċi, eċċet u anke il-ħaxix, il-marwana. Bħal ma nafu, fil naħat tal-provista hemm 850 tonnellata ta' kokaina mill-pajjiżi tal-Muntanji tal-Andes, 550 tunnellata tal oroina mill-Afganistan, 600 tunnellata ta' drogi sintetiċi u 40.000 tunnellata ta' kannabis mill swiq dinija. Moħrajn tal bħall-Afganistan u kolombja li huma dejjem fuq it-titli tal-gazzetti minħabba rabta bejn drogi u l-vjolenza jew r-rawixti. Hemm ħafna profetti li jitmexxu f'pajjiżi oħrajn ta' destinatarji, anke pajjiżi tal-Unjoni Ewropea bl-ewwel qabel kollox. Per eżempju, suq globali ta' 55 biljun dollaru tal eroina Afgana. Iżda 5% biss jasal għal bdiju Afgani, il-kummerċanti u dawk li għamlu rowixti, mit 72 biljun dollaru Amerikan li huwa suq tal-kokaina fl-Amerika ta' fuq u l-Europa, 70% biss tal-profitti huma mamura eh, mill 20% jasalu għal pajizi li jati produċuhom u 70% jaslu f'pajizi bħal dawk eh, fl-Unjoni Ewropea u fl-Europa. Minnaħa ta' domanda kien hemm ukoll dokumentazzjoni ta' sitwazzjoni ta' droga madwar id-dinja, madwar 200 miljun persuna tuża droga darba fis-sena fil-waqt li 25 miljun persuna jużaw id-drogi kuljum dipendenti fuq id-droga dawn jammuntaw inqas minn 1% mija tal-popolazzjoni dinija. Arfu li t-tabak jintuża minn 30% u d-drogi inqas minn wieħed fil-mija. Tabak minn 30% tal-popolazzjoni eh, dinija u l-alkohol minn kwart. Id-drogi huma proporzjonalment eh, distribuiti, kull sena id-drogi joqtlu 9 miljun ruħ madwar id-dinja, ċifra orrenda iżda hija ħafna inqas inferjuri minn nies li jinqatlu mit-tabak li huma 5 miljun ruħ fis-sena jew mill-alkohol 2 miljun u nofs fis-sena l-tabak u l-alkohol mumiex legali mentri id-drogi huma legali. L-Europa għandha l-iktar suq tal-erojina ta' valur oli 20 biljun, mentri r-Russja hija l-ikbar utent bħala volum tal-erojina 70 tonnellata. Is-suq tal-kokaina fl-Amerika ta' fuq qed jonqos iżda xorta wieħed l-ikbar fid-dinja u dan wassal għal gwerra ta' bejn it traffikanti ta' droga fil-frontiera lejn il-Messiku fejn ħafna pajjiżi f'dan ir-raġun li huma fis-sogri. Fis-sogru. Il-kokaina titmexxa mill-Amerika Latina, titabba lejn l-Ewropa permezz tal-Afrika, hemm ħafna pajjiżi li huma f'sogru kbir anke mill-punent tal-Afrika qed naraw li qed ikun hemm żvalutar tal-munita nazzjonali, sottosviluppar, qed ikun hemm ukoll vantaġġ komparattiv li mhux qed jorbot ukoll mal-investiment barrani. impatt fuq is-soċjetà li huwa fuq żewġ binari, impatt fuq drogi u fuq il-vizzju ta' drogi u impatt fuq is-saħħa, jiġifieri traffikar ta' droga Serdu naraw kif nistaw naqsu dawn iż-żewġ teddidiet. Hemm min joħlom li jkun hemm dinja bla drogi u jiprovdu mudell sempliċistiku li eliminaw il-provista ta', ta droga madwar id-dinja u solvi l-problema tal-vizzju ta' droga. Oħrajn jħolmu dwar dinja minna bidrogi li kunu bxejn u jkun hemm drogi legalizzati biex neħelsu mis-suq kriminali. Dawn huma argumenti daqsxejn firħa iżda xorta waħda eh, man mhumiex wisq ta' sugu. Madanakollu jiena nixtieq ngħid li aħna xorta waħda mhux qed nifmu u napprezzaw kemm hija kbira il-problema ta' xjenza ekonomika ta' drogi u l-ħasil tal-flus ġej mill flejes li jiġu mill-beħ ta' drogi. Fil-fatt, il-kontroll ta' drogi sissa ma, ma nexxelux inaqqas il-periklu tal-mafja u tal-kriminalità organizzata, nżommu taħt kontroll. Il-kriminali m'għandhomx aġenda politika, il-modell ta' negozju tagħhom huwa magħruf, huwa li naqqas is-sogri, iżid il-liħ, il liħ jiblużu ta' violenza, ma' speċjalment il-korruzzjoni biex jagħmel tajjeb għal ġejt tiegħu stess u jnaqqas is-sogri. U għalhekk hemm dan iż-żewġ binari, il-korruzzjoni u s-sogri. Għalhekk jispjegaw il-sitwazzjoni tal-lum. Nħarsu lin is-sogri l-ewwel. L-operaturi tal-mafja jafu tajjeb ħafna fejn hemm ftit possibiltajiet li jinqabdu fejn istat ta' dritt huwa dajjef. Għalhekk l-attività illegali torriġina u titranzita minn postijiet fejn hemm instabilità, pal pereżempju żoni ta' konflitt jew inkella l-ifqar inħawi fid-dinja. Intom rappreżentanti tal-popli Ewropej u naħseb li nafu tafu li dan iwassal għal rata u għolja ta' kriminalità. Imbagħad il-lieħ dak li l-introjtu li daħlu mill-drogi. Il-mafja jaqalaw iktar minn 300 biljun dollaru fis-sena mit-traffikar ta' droga li hija l-21 ekonomija l-iktar kbira fid-dinja wara l-ekonomija tal-Iżvezja. Ħafna flejjes li hemm bżonn li jkun hemm ħasil ta' flus minnu kif semmejt qabel, hemm ċertu ġurisdizzjonijiet mhux siguri, hemm ċertu setturi ekonomiċi mhux kontrollati, iżda ħafna minn dawn il-flejjes li jiġu mit-tixrid ta' dem huma flus fil-ekonomiji leġittimi f'pajjiżi onja. Dan iwassalni għat-tielet punt tiegħi, il-korruzzjoni. Fi żmien ta' kriżi finanzjarja, l-penetrazzjoni tal-flejjes tal-mafja fil-settur bankarju leġittimu hija ta' tħassib. Il-livell ta' dan il żvilupp huwa diffiċli tistabilixxih, iżda raġuni għala dan it-iseħħ huma magħrufa. Ħa nispjega għalfejn fis-settinijiet fejn il-mafja bil-mod il-mod saret saret organizzazzjoni tan negozju dinji mexxiet il-flejjes tagħha minn bejn pajjiż għal u bejn frontiera l-oħra flus kontanti. Fis-sebajnijiet l-integrazzjoni ekonomika fl-Ewropa u l-kummerċ internazzjonali li dejjem kienet jitkattar fuq il livell globali wassal għat tranzazzjoni tal-mafja minn kontanti għal trasferimenti bankari. Fit-tmennijiet id-dinja realizzat li l-periklu wassal għal li kunem l-standards eh, tal-FATF, il-Task Force fuq l-azzjoni finanzjarja, kif smajtu qabel. Fid-disajnijiet, id-dekontaminazzjoni il-taxxol tal-settur bankarju meċa ħarir u il-mafja reġat ritornat lura tranzazzjonijiet ta' flus kontanti. Kienem ħafna karti tal-flus olin, ta', ta valur oli, u reġaw lura lek il-mafja għal-flus kontanti, bħala ħazil ta' flus. Is-suċess ma baqax tejjemi u għalek fl-2008 kien hemm il-likwidità tas settur finanzjarju, paraliżi tal-livell interbankarju u tiftix frenetiku għal flus kontanti u għalhekk reġgħu il-mafja daru għal settur bankarju. Rajna kif is-settur bankarju ġi influenzat mill-mafja, mafja xtraw eh, karti tal-flus, isħma u anki kienu parti minn bords li ġestu l-banek. Sfortunatament il-forza tal-liġi ma kienx ta' suċċess biex jillimita dan din l-imġiba. Nista' nsemmi l-każ spettakolari tal-Bank Vakovja fl-Istati Uniti fejn fl-2010 abdu biljuni ta' dollari eh, riċiklati tal-flejes ta' kartel messikani biex nkun preċis 438 biljun dollar Amerikan skont il-Dipartiment tal-Ġustizzja tal-Istati Uniti. Reat li ma rriżulta l-ebda sanzjoni ta' xejn kontra l-banki u l-eżekuttiv tiegħu. Reċentement Ġgant ieħor bankarju l-HSBC ġakkużat li kien qed jagħmel ħasil ta' flus ta' biljuni ta' euro. Minn żewġ naħat tal-Atlantiku, Citibank per eżempju, USB u oħrajn. Fil-fatt, ma nistax naħseb li jkun hemm bank internazzjonali wieħed li ma tmiss, ma tlaqax minn din il-kwistjoni. L-infurzar biex nkun nistgħu nġildu din it-tip ta' kriminalità organizzata s-serra fuq ir-rida tal-gvernijiet biex tneħħi din il-marda isa kanċer li hija l-mafja fil-finanzi u fil-settur bankarju. U bħala eh, għal esponentoli kontra l-mafja fl-Italja mhix il-mafja li qed tfittex il-banek biex jirriċiklaw il-flus imma l-bankiera li qed ifittxu il-flejjes tal-mafja. Biex nikkonkludi, President, l-umanità qed tiffaċċa teddida ta' kriminalità, il-mafja saret organizzata transnazzjonali u ta' dimensjonijiet makroekonomiċi. It-weġibiet tal- kontroll ta' din il-kriminalità bbażata fuq attività ta' pulizija biex jidentifikaw, jisekwestraw u jikkastigaw in-nies suspettati tkun timxi jitfit ma' sforzi biex nevitaw mġiba bħal din ta' professjonisti ta' karigi għolin u anki istituzzjonijiet leġittimi għal ħasil tal-flus. Il-kriminalità organizzata hija forza ekonomika motivata minn stimoli ekonomiċi tiġi miġilda fuq bażi ekonomika billi tnaqqas lassi ekonomiċi enormi li għandha. Iżda b'nota pessimistika nixtieq inżid li eżempji kurrenti ta' retribuzzjoni kontra bani kummerċjali li nstabu ħatja minħabba ħasil ta' flus u row li nuqqa stabilta u anki nuqqa starida ċertu kazijiet li min ikun ħati jitressa qoddim il-liġi. Kienem ħafna kazijiet li twaqqaw, nis li nħelsu, eżekuttivi li tħallow minar ma ġo kastigati u għalek ma tantx stampa għartu żgħar. Grazie. Grazie dottor Antonio Maria Costa. Adesso il tempo di parola a Ingo Fiedler dell'Università di Amburgo che ci spiegherà il Issa, il representant minn tal-Università ta' Hamburg eh, l-ħajdi spiega għanna l-ħasil ta' flus u l-lob t zart online. Okay. Yeah, okay. So thank you very much for the invitation. I'm uh... Grazzi ħafna tal-istedina, għetkellem fuq ħasil tal-flus u l-lob ta' zart online. Il-ħasil tal-flus huwa prekondizjoni għal-kriminalità organizzata u l-kriminalità organizzata hija teddida soċjetà tagħna. Kriminalità organizzata hija negozju kbir bħalma smajna, hemm ħafna kriminalità għaddejja u dan jiftaħ triq Bera huwa importanti li jsir dan li jkun hemm regolamentazzjoni. Dejjem, ovvjament, il-kriminali fitxu kif ħajduru mal-liġi palma jagħmel kull negozjant biex jipprova jżid il-flejjes u għalhekk irid ikun hemm aġġornar tal-proċeduri legali. Mhux qed jsir mezz wieħed li qed iseħħ li qed naraw f'dan l-aħħar huwa l lobta online. Hemm volumoli ta' flus, ta flus kontanti li għaddej minn dan il-mezz u hemm ħafna ħasil tal-flus. M'għandekx prodott fiżiku, importanti ħafna dan, u għalhekk tista' tivvinta. Imbagħad xaġa importanti oħra huwa li ir-rebħ fuq l-lobta żart online ħafna drabi jkun ħieles mit-taxxa. Fil-Ġermanja minn fejn ġejjin Probabilment fimtuħ mill-aċċent bil-Ġermaniż jgħid il-kellim hemm liġi partikolari fil-Ġermanja u tapplika minn pajjiż għal ieħor. Għalhekk hemm każi differenti ta' ħasil ta' flus. l lob żart illegali per se huwa tranzazzjoni illegali u għalhekk huwa reat ta' ħasil tal-flus per se. Dak mhux li interessat fuq issa, iżda hawnhekk Zoċ żewġ każijiet l-oħra ħansemmu huma importanti. Transazzjoni illegali li seħ ex ante, ġifieri il-ħlas li jkun hemm meta jkun hemm rebħ fuq l-lob ta' zart online, pereżempju ikollok eh, liħ minn ċertu entità u jippruvaw idaħluha f'kont bankarju legali. Din it-tranzizzjoni seħ qabel ma jkun hemm ħasil tal-flus. Fuq l-lob ta' zart ma tistax tunżaħ bħala mezz biex tħallas għal din it-tip ta' tranzizzjoni. U dan wasanni għat-tielet każ li fuq l slajt ta' lob ta' żart u ħasil ta' flus. Nidħol fid-dettall biex nispjegalkom dawn it-tlet każijiet kif dan iseħħ. U għala daqshekk faċli li wieħed jagħmlu daqshekk ma jiswix flus għal kriminali biex jużaw din it-tip ta' għodda għal ħasil ta' flus. Jena assumu li għanna kriminalità fuq livell żgħir li jridu uh, flejjes li jiġu rikavati mill-territorju eh, mil fil-traffika ta' droga. Jużaw f'kont partikolari. Mill-flejjes kontanti b'ħajna per eżempju xittib ta' xiftit kokaina. Nadduha għal prepaid card, mbagħad naddu minn din il-tip ta' eh, flus għal casino operator, entità li tridu, mbagħad telabom, tibqa' telab, tibqa' telab, xi ħaġa tittelab, xi tissugra, inkella ma tistax eh, tidħol f'dan it-tip ta' tranzazzjonijiet u għalhekk ikollok sem zaħir tal-liħ, livell zaħir għaliex il-ħlas tal rebħ fuq l lop ta' żart huwa eh, żgħir ħafna, ħafna drabi jkun ħieles mit-taxxa u anke ħafna drabi l-lob ta' żart online ma jkunx regolamentat. Ma tantx hemm wis jekk nadraw il-sem totali fuq is-suq tal-lob ta' żart online ħafna drabi jkun deregolamentat. Per eżempju fil-Ġermanja huwa illegali biss li kollok poker online. Iżda l-Ġermanja huwa l-ikbar suq ta' poker online li hemm fl-Ewropa. Hemm swieq oħra fejn hemm lobta żart online imma mhux daqshekk importanti bħala ċifra. X'jiġri f'sit mhux regolamentat tilab il-flus, ikollok ċifra żgħira u hekk għandkom fuq l-slide l-ammont, ikollok kont fuq l-internet u l-operaturi laqqas biss ikunu jafux qed jiġri u għalhekk mhux qegħdin nifittxu lil min qed jilab il-flus. U għalhekk dan ma jistawx jiġi interċettat mill-intelligence tal-finanzi jisja żona mċajpra biex nsejħu lajek. U għalhekk dawn il-flejes qed jiġret qegħdin ehm, miġmuha fil- fit-tax havens u fuq l-internet u xejn ma jista' jiġi interċettat. U għalhekk għandek flus ta' flus kontanti minn operatur xejn speċjali bħalma għattilkom seħ eh, ta' spiss il-Ġermanja huwa l-ikbar suq ta' poker online hemm ħafna rebħ li ovvjament imbagħad irid jitħallas u il-flus jitgħadda hekk. Naddu għal każ ieħor. Għandek 200,000 euro minn fondi illegali minn kum minn beħ ta' droga u tittaddihom għal kont bankarju legali kollok depozitu li għaddi minn kontijiet offshore, tamel depozitu ta' dan il-flus, terġa tamel xim mħatri fuq l-internet, fuq apparatur fuq eh, online, titlef il-flus għaliex ikollok proporzjon ta' 95% biss tal-flus li nattu bħala rebħ. New jekk tajt per eżempju erbaħt jackpot, ħatamel eh, ħlas ta' rep kbir, tkun kontent ħafna, tixtri xi prodotti mill-flejjes li tkun erbaħt bħala jackpot fuq il-lob ta' Zart online. Għalhekk x'hemm wara dan. Wara l-kwinti kollok 200.000 euro flus kontanti mill-kriminalità organizzata, mill-traffikar ta' drogi li inaddob dan il-mod u ma tkunx tista' tinterċettom mill-mezzi legali. Forsi ċifra musta tkun 200.000 euro u forsi mhux daqshekk importanti, imma t-tielet kas li ħansemmilkom huwa trasferiment ta' 200 miljun euro. X'tagħmel? Tagħmel eh, twaqqif ta' kazino online. Għandek din it-tax haven, poġġi l-flus kontanti kollha tiegħek u tivvinta li għandek tħul bankarju, tivvinta li ħafna nies labu miegħek u tilfu il-flus fi slot machines virtuali tiegħek jew rebħu, eċetera. Mbagħad f'dan il-pajjiż ikun hemm eh, kollox legali li jkollok entità bħal din, tħallas xi spejjeż reali hemmhekk probabbilment l-Irlanda, pajjiż li jkun kontent li tonfoq miljuni fil-spejjeż ta' taxxi u spejjeż fiskali, dan huwa profit legali fl-aħħar mill-aħħar għaliex għandek negozju huwa profit tan-negozju. Mbagħad terġa' tgħaddi dawn il-flejjes lejn il-Ġermanja, pereżempju. Għalhekk komplikat ħafna dan u għandna l-flussi ta', ta flus kontanti elettroniċi, għandek minnet jilab, għandek l-lazla ta' depositu, għandek il-proċessur tal-pagamenti, għandek l-operatur ta' minn l-lob ta' zart u għandek il-kontra mill-operatur tal-azzart għal minnet jilab il-flus. Ejna jdu per eżempju għandek 235 metodu ta' pagamenti, nibdew mill-karta ta' kreditu u tispiċċa bil-flus kontanti. U hemm ħafna ehm, bejn dawn iż-żewġ għażliet. Għandek 2910 operatur u fin-nofs għandek il-proċessur tal-pagamenti u ma tantx nafu wisq fuq din l-entità. Hija negozju li qed jevolvi malar malajr, hemm ħafna negozji żgħar madwar id-dinja li qed ifeġġu mill-lejl għannaru, u jirġaw jonqsu, jirġaw jizdidu, imma l-operaturi bankari rridu jaqsmu l-riskju tagħhom biex ikollhom dawk l-operaturi li jkollhom il-labta żart online f'keffa u l-oħrajn f'keffa oħrajn. U għalek fuq dawn il-proċessuri tal-pagamenti ma tantx nafu dwarhom, ma tantx jagħmlu reklamar fuq l-internet u għalek diffiċli jkollna informazzjoni fuqhom. Iżda fuq l-slide Tistgħu taraw kemm tista' ssir komplessa jekk ikollok eh, din l-entità intermedjarja ma tkunx taf eżattament minn wara l-kwinti minn ikun il-proċessur u minn huwa fil-verità. Walek implikat ħafna li tintraċċa l-ħasil tal-flus fil-lob ta' żart online. Hemm problema kbira marbuta ma' dan li għandek spejjeż żar ħafna u għandek riskju żgħir li tinqabad u għalhekk il-ħasil tal-flus qed jiswa inqas. Dan xie fisser? Fisser li għandek inqas pejjeż għal kriminalità u għalhekk il-kriminalità jaqbillek tamela, u għalhekk dan qed iżid il-kriminalità għaliex il-kriminalità organizzata wara kollox huma razzjonali. Għalhekk x'nistgħu nagħmlu? Il-rebħ tal-lob ta' żart online m'għandux ikunu ħisa mit-taxxa għalhekk din tagħmilha twassal għal ftit spejjeż jista' jkollok l-opta zart online legali, mhix kwistjoni taħraq din, imma mbagħad tittara dan is-suq illegali kif ħadd indirizzah. Għandek bżonn inferzar kontra l-opta zart illegali fuq l-internet. Dan huwa l-ewwel pass li rridu nagħmlu. Ma nistax nintroduċu l-opta zart legali najdu iva dawn l-apparaturi ħajġildu kontra l-ħasil tal-flus u mus se jkun hemm ħasil tal-flus. Iżda dan mhux suq importanti, ħajkun suq importanti jekk ma jkunx hemm lob ta' zart eh, legali u mhux regolamentat. U dan huwa l-ewwel pass li rridu nagħmlu. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazie a Ingo Fidler, grazie sew l-Ingo Fidler, nat il-kelma l-aħar kelli tagħna s sur Fak, għal bħala l-kellim tal-IBIC, kieġbo. Grazie, Signora President. Jekk tippermetti li jiena l-ewwel nek nixtieq nintroduċi ruħi għaliex jiena il-President tal-grupp tal-ħidma eh, tal-BIC imma qabel jiena għattajt 22 sena fil-Pulizija Franċiża fil-ġlieda kontra delinkwenza finanzjarja mbagħad sitt snin fil-banek biex niġġielet kontra il-ħasil ta' flus u finanzjament ta' terrorizmu. Ġifieri għandi esperjenza kbira ta' servizzi repressivi u servizzi bankarji dan jista xiftit jitċara dak illi jena sanajt issa l għunet jena irritnajt illi il-banek kellom rwoli fil-ġlieda kontra il-ħasil tal-flus uh, mill-1999. Jena dak iż-żmien kont wieħed mill-esperti li rappreżenta il-Gvern Franċiż fl-FATF meta kienu qegħdin jiġu eh, infassla infasla l erbajn rakkomandazzjoni tal-ewwel u lan kien li aħna niġġieldu kontra l-kriminalità organizzata fil-bidu fil rakkomandazzjonijiet tal-FATF kienu immirati propju għal dan umbat aħna eh, stendejna l-attenzjoni tagħna għal terrorizmu uh, eh, u eh, illum aħna naħdmu kontra kull reat serju frodi fiskali proliferazzjoni nukleari. Sewċ kummenti għaliex il twessieħ tal-kamp ta' vigilanza mitlub minnaħat tal-banek wassal li aħna qed nagħtu inqas attenzjoni lill-attività ta' kriminalità organizzata għaliex il-klijenti kollha tal-banek jistgħu jsiru fil-fatt eh, suspetti jew jew kriminali biex ngħidlek, jiġifieri eh, għalhekk il-viġilanza żdiedet. Imbagħad dan l-obligu wassal biex dajef xiftit l-obligi u għaddejna minn kooperazzjoni oġġettiva tal-ġlida kontra l-kriminalità organizzata għal minn użuri iktar amministrattivi u vigilanza iktar globali fiħdan il-settur bankarju. Dawn l-aħħar snin il-banek ħalqu mekkanizmi eh, importanti ħafna kien fuq livell organizzattiv, ġifiri mezzi, eh, lodot, eh, proċeduri, u nefqu ħafna flus ammont ta' flus mhux ħażin. Nista' ngħidilkom li l-uniku ammont li aħna naflu li l-Bank Ġermaniż fil-2006 għamlu eżami tal-ispejjeż li jikkostitwixxi dan il-viġilanza il Eh, u eh, ammontaw dan kollu għal 770 miljon euro għal banek ġermaniżi biss u dana għall-2006 biss. Dan eh, l-istudju intom tistaw taqraw intom stessa li jinsab online għalek il-banek għamlu sforzi konsiderevoli biex joħolqu dawn il-mekkanizmi. Naqsam ma'kom xinu ma l-obligi tal-banek Unajdilkom li palissa il-banek għandhom uh, żewġ miriet essenzjali l ewwel net li fiħdan l-Unjoni Ewropea l-istituzzjonijiet finanzjarji jixtiequ illi jkun hemm integrazzjoni massima, ġifiri kieku kien hemm bejn direttiva jew regolament. Wieħed kieku jippreferi regolament biex ikun hemm l-istess regolamentazzjoni fil-pajjiżi kollha Ewropej minn flok direttiva a minimis, de minimis biex eh, il-gruppi bankari eh, għal dawn toħloq problemi kbar li xkull pajjiż irid joħloq mekanizmi differenti adattati għal miżuri lokali. Il-tieni kumment li xtaq nagħmel eh, rigward tal-persuri illi semmew is-sanzjonijiet fuq il-banek eh, il-banek huma sanzjonati mir-regolatur jew ir-regolaturi Amerikani pero aħna naraw li l-attività ta' prevenzjoni tal-ħassil tal-flus u finanzjament tal terrorizmu għal banek saret attività uh, strettissima ġifiri il-tolleranza għal mimma jikkonfermax hija zero ġifiri sanzjonijiet jibdew mill-ewwel u din hija xi ħaġa li rridu żommhom f'moħħkom hija importanti. U eh, biex nalaq l-introduzzjoni tiegħi ġifiri uh, mill-1990 hemm trasferiment ta' setat u obligi eh, mill-istat lejn is-settur finanzjarju eh, terrorizmu, proliferazzjoni fiskali, frodi fiskali, is-settur finanzjarju issa huwa propju fil-qalba ta' dan il-mekkanizmu u li l-in mill banek qed naraw li l-istati membri m'għandhom soluzzjoni oħra biex isibu tarf din il-problema. Mela, x'inhuma l-obligi l-iktar importanti fuq il-banek? L-ewwel net l-approċċ globali kif eh, semmew il-kellima ta' qabli huwa approċċ ibbażat fuq ir-riskju u eh, dan l-approċ jiġi mill-fatt li aħna wassajna il-kamp tal-applikazzjoni u għalek mill-moment fejn l-infrazzjonijiet kollha huma konċernati mill-ġlieda kontra ħasil tal-flus jekk aħna ma neħdux dan l-approċ bbażat eh, fuq ir-riskju ma nkunux nafu eżattament xejn jkunu prioritajiet tagħna. Issa lura għal dawn l-obligi l-ewwel net li wieħed ikun jaf il-klijent din hija xi ħaġa essenzjali jiena eh, staġibt illi meta intalbu il-bankiera jkun jafu l-klienti, mek wieħed ma jkunx jaf il-klient kif jista' jkun bankier. Imma issa intom se taraw li dan il-prinċipju eh, uh, eh, mhux taqsek faċli wieħed implementaħ għaliex jekk wieħed ikun naf il-klient, jiġifieri irid jidentifikaħ il-klient, imma jekk wieħed irid ifittex persuna fiżika wieħed jitlob dokument tal-identità, eċetera, Imma peress li wieħed jidħol eh, fil-qassam ta' persuni legali, il-problema issir ħafna iktar komplikata biex nkunu nafu eżattament minnu il-klient u minnu is-sit beneficjarju eh, eh, li għal din il-persuna din l-entità li se tkun se tiftaħ kont fil-bank. Is-setat pubbliċi ma tantx jgħinuna l-amministrazzjonijiet ma, ma, ma tantx jenuna għaliex eh, reġistri li jżommu dawn ir records f'kull pajjiż, jiġifieri wieħed jista' jitlob, però mhux dejjem l-informazzjoni tasal. L-obligi tal-banek huma jsiru eh, akbar Eh, fuq dawn il-klienti, jekk ikollhom klienti illi huma jirrappreżentaw riskju u li pereżempju dawk li huma esposti politikament, il-PEPs, għamnek aħna kien itkelli jien għamnek għet nitkellem ma' parlamentari intom u koll eh, tamlu parti minn din il-kategorija tal-PEPs un batem il-correspondent banking ġifiri eh, wieħed jista' jara il-flussi eh, ta', komunikazzjoni ta' interazzjoni li hemm bejn il-banek u l-klijenti tagħhom fl-assenza fizika tal-persuna konċernata. Dawn l-obligi waslu il-banek biex joħolqu sistemi komplikati ħafna li inkludu organizzazzjoni u servizzi dedikat għal prevenzjoni tal-ħasil tal-flus li jinkludu odot sofistikati ħafna databases odot per eżempju ta' monitoring ta' attivitajiet fuq il-kontijiet fil-bank biex wieħed jarek ikun xem xi attività li ma tkunx normali, filtraċ, sorveljanza biex ikun jafu jekk il-flussi transnazzjonali konċernaw il-terrorizmu jew inkella imorrux kontra xi embargoes. Din hija xi ħaġa essenzjali fil-qalba tal-mekkaniżmu. Dan kollu u dawn huma strutturi kbar komplikati ħafna Batem um, l-obligu illi kunem databases, li kunem skambju ta' informazzjoni u għamnek niġu lura għal dak li għal qabel il-protezzjoni ta' data kif jista' wieħed uh, jaqsam informazzjoni dwar klient sospettus dejjem fir-rispett tal-rispett eh, tal-ħajja privata dan huwa problemi illi l-gruppi transnazzjonali ta' ħabtu bieċom magħhom ta' kuljum. Il-data banks ħafna drabi ma jkunx hemm lista pereżempju ta' dawn il-PEPs aħna nitolbu lil banek illi eh, jiverifikaw il min huma dawn il-PEPs. Jiġifieri aħna għandna il-database, databases illi fil-fatt mhumiex kompluti għalix bank waħdu ma jistax iżom file ta' PEP e u tal-PEPs eh, ta' madwar id-dinja kollha. għallek dejjem nitolb nifittxu informazzjoni negattiva fuq il-persona jekk il-persuna forsi tkunx eh, deret fil-gazzetti, forsi għal xi delitt jew xi involviment eh, f'attivitajiet illeċiti. Dawn huma databases li iva wieħed għandu l-informazzjoni però ma jkunx jaf kemm tkun affidabbli. Qed nara li l-ħin għaddej jiena għandi tlet xewqat li nixtieq eh, naqsam magħkom. L-ewwel net aħna nixtiequ id-dinja finanzjarja li xamna kiena qed nitkellem għannom tal-Banek u Federazzjonijiet Bankarji Ewropej jixtiequ illi fuq livell almenu tal-Unjoni Ewropea ikun hemm bażi ċentrali illi eh, tara il-kumpaniji kollha eċetera u tajdilhom tiġbor flimkien il-kumpaniji beneficjarji eċetera u eh, li jkunu kompluti dawn għaliex hemm bżonn li din l-informazzjoni tinqasam ukoll mal-industrija. Din hija l-ewwel xewqa għaliex hawnhekk eh, hemm ċertu NGOs li dejjem jitolbu trasparenza fiħdan il-kumpaniji, eċetera, ma il- eh, dinja finanzjarja bħal darba qiegħda taqbel mal-NGOs u tagħmel l-istess appell. Mbagħad fir rigward tal-PEPs Eh, mhux eh, faċli għall eh, istati membri tal-Unjoni Ewropea illi jagħmlu lista tal-PEPs tagħhom imma l-menu illi jkun hemm funzjonijiet illi ta' persuni li jistgħu jkunu PEPs pereżempju fil- Ġermanja huma fuq livell federali u fuq livell tal-lende illi jistaw ikunem hemm dawn il-PEPs. Aħna ma nafux minn huma imma il-banek jazlu u din dan huwa il-periklu. Il il-risk-based approach jista' jsir bank-bank jew pajjiż-pajjiż imma aħna nixtiequ li dan l-approċċ ikun uniformizzat. Mela dawn huma il-punti u x-xewqat illi xtaqet waslilkom l-industrija bankarja. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi adesso apriamo subito il tassew saħna ħniftu d-dibattitu nat il-kelma mill-ewwel il l-onorevoli Jakolino għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi tas-Sur President, jien xin nibda bil-aħħar intervent tas Sur Walk li għala id-diskors tiegħu billi propona numru ta' modi kif il-sistema bankarja tista' tieħu anki f'dak li ju approċċ Ewropew. Qed tagħmel referenza wkoll għal possibilità ta' tmexxija bankarja li tiġi definita wkoll permezz ta' Unjoni Bankarja. L-Istat Ġermanis ukoll ixtieq jagħmel dan il-reġim u anki daħal il-banek kooperattivi, però inti tħoss li Unjoni Bankarja b'sistema ta' kontroll li jkun effiċenti jista' jwassal għal tip ta' tixkil għal dawk li huma operazzjoni tal-ħasil tal-flus. Ma meta nqisu mbagħad l-intervent ta' Sur Fiedler rigward il- rabta li teżisti bejn gambling illegali u l-ħasil tal-flus, inti ma tħoss li l-aħjar strument l-aktar effettiv biex nelbu din is-sistema hija tip ta' kooperazzjoni aktar rib kooperazzjoni ġudizzjarja anki mal-pulizija u bazata fuq il-fiduċja, anki fenomeni reċenti, mhux biss fl-Italja ma f'pajjiżi oħrajn, qed jgħidu kif din l-sistema illegali qed issib il-bażi tagħha wkoll fir-realtà fejn inħossu li il-kontrast qiegħed mhux qiegħed hemm u għalhekk forsi jkun hemm aħjar li kieku jkun hemm kooperazzjoni aktar rabta, kollaborazzjoni bejn is-sistemi ta' intelligence u sistemi ta' oħra, sistemi ta' pulizija per eżempju. Ġbri kunem eh, affront aktar qawwi ta' kooperazzjoni minnħat l-Unjoni Ewropea. Grazzi ta' sew issa fisem l-essendina til-kelma l unjoni Fajjon u nixtieq eh, najt tindikaw l-min ħatamlu dawn il-mistoqsijiet. Grazzi tassew. Jina u kol nishti nitkellem dwar l-aħħar prezentazzjoni sur wak inti suġġerejt it ta' tip ta' database, reġistru internazzjonali ta' xi tip. Sabiex bekk? Aħna nkunu nistaw insegu dawn it-transazzjonijiet finanzjarji fiħdan pajjiż individwali, naħseb ċertu stati membri diġà waqfu tip ta' sistema. Issa x'taħseb li għandu jkun il-pass li jmiss sabiex bekk din id dejta tkun disponibli u aċċessibbli wkoll lil rati fiħdan l-Istati Membri Ewropej. Kif dawn ir-reġistri nazzjonali jistgħu jisiru? Kif tista' ssir l-iskambju ta' informazzjoni? Fil-kriżi internazzjonali aħna nitkellmu dwar ukoll il-professjonisti, il-konsulenti tat-taxxa, l-accountants, iġifiri reati minn persuni ta' professjonisti. Allora x'ti suġġerilna li aħna eh, kif aħna nistgħu nidentifikaw dawn il-persuni xie idea din tasbu fuq din l-istess linja permettu li mmur lura wkoll għal eh, l-lob tal-azzard online. Intom semmejtu li il-profitti ma jkunux intaxxati li intom, intom tirrakomandaw li dawn ikunu intaxxati Issa, f'kem stati membri dawn il-profetti diġa, eh, diġa hemm stati membri fejn eh, dan it-tip ta' lob tal-azzart qed jiġi intaxxat? Grazzi tassew, Signora Fajjon, nat il-kelma l-Honorable Newton dan għal żewġ minuti. Lil-Sur de la Pierre. Jena nuża l-iPad biex insib aktar informazzjoni dwar li l-FIU. U u għanna u kol FIU.net, ġifri id-din jessi tip ta' computer network fejn tom donkom et taħdmu fl-imkienu din hija verament interessanti. Issa, x'tib ta' azzjoni Ewropea tixtiqu taraw biex intom tiksbok tarajnuna, x'intom għandkom in-network forsi mhix qed taħdem sew biżejjed għal merdini l-impressjoni li ħadd minn dak li rajt jien. Allura x'taħsbu li jista' jgħin ix-xogħol tagħkom? jina u kol kontent li smajtek illum, ma smajtek ftit tazmin ilu u l-lum nistanajt li il-diskors tijak kien iktar għaqli. Allora x t tati tagħti l kumitat tagħna biex aħna kun nistgħu ngħinu għaliex din hija problema dejjem qed tikber u tiżdied. Issa l-Professur Fiedler nifhem l-argument tiegħek li l-fatt li l-lob tal-azzart u l-profitt li jisru minn dan il-lob ikunu taxxati, ma xinajdu l-attorija nazjonali jina nixtri dawn il-biljetti biex bil-ħsieb u bil-tama li xi darba nsir senjur, pero dan ħajkunu taxxati wkoll u aħna bħala politiċi eh, kieku ma nkunux popolari ma ċittadini għax ma jkunux jridu jixtru ktar dawn il-biljetti tal-lotteriji u ma rridux noħolqu diskriminazzjoni bejn daw iż-żewġ tipi tal lop u titkellimt ukoll dwar il-banek sistema bankarja Ewropea. Nistaw najdu kol li meta kienem ħasil tal-flus f'banek Amerikani kbar bi flus Messikani, lebda, per, lebda CEO ma spiċa uh, eh, fil-ħabs. Dawn ħaj jispiċaw eh, ħilsa liberi Jew ħat tistennew li pereżempju daw CEOs tal-HSBC imorru l-ħabs għal ħasil ta' flus li jkunu għamlu. Grazzi tassew. Issa l-Onorevoli Borghezio fissem li FD. Grazzi tassew. Issa l-Professur Costa xina nixtieq ringrazzjah minn qalbi għaliex bosta minna jafu li ta' bilħaq dawn id-dikjerazzjonijiet u fatt li tfajna d-dawl fuq dawn il-kwistjonijiet li verament ħasbuna anki għanna l-ekonomija legali u l-ekonomija kriminali dawn tniedu kol fl-ambjent istituzzjonali u anki meta tiħdu deċiżjonijiet internazzjonali ġifu fuq livell globali. U tabilħa dawn kellhom u jista' jkollhom ukoll konsegwenzi kbar speċjalment f'ambjenti fejn tieħdu deċiżjonijiet u għalhekk jiena nixtieq nissieħeb mal-mistoqsija li saret u nittama li mill-esperjenza tagħkom tkunu tistgħu tassistuna x'aħna ser eh, immorru nżuru l-Amerika fuq zjara uħa niddiskutu daw il-kwistjonijiet ġifiri dwar l-ekonomija tal-traffiku fi droga u anki kriminalità organizzata u nix inżit nejċa ħagġa rigward is-sistema, ir-rwol ta' sistema bankarja. Għaliex itħassib li ġej mill-indikazzjoni li inti tajtna, wasalna fi stadju fejn il-mafja tista titħol fil-qalba ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-banek. Allura kif ser inħarsu niddefendu din is-sistema? Kif nistaw naraw li operazzjonijiet ġifiri sistema politika dinjija li għamlet biex anki tiffinanzja lil banek ma jisiru b'xi mod jew ieħor finanzjamenti mill-kriminalità eh, organizzata, organizzazzjonijiet mafjużi. Is-sur Wok. Nitolbok jekk biex bl-esperjenza tiegħek b'dan il-ħsib dwar il-sistema bankarja Ewropea, tista' tgħidilna kif il-banek jistgħu jiksbu informazzjoni dettaljata u preċiża meta naraw li bosta mill-banek importanti għal minnu dak li għandu xieqsam mal-Ewropa għandhom istituzzjoni f'dawn it-tax havens fejn din l-informazzjoni donna mottija u l-ebda autorità ma tkun tista' tirċiv informazzjoni sensittiva hawnhekk. Issa l-Sur Fielder nixtieq nitolbu u anki nixtieq nirringrazzja għaliex verament għallimna dwar ir-realtà li għalmenu fl-opinjoni tiegħi għadna rridu nifmuha u li dejjem edha tiżviluppa aktar ma' dizmin biex inkun naf jekk hemm sinjali wkoll b'dak li u fil imħatri u fil-imħatri tal-sports, tal-futbol. ċfri, emmek hemm rabta, ma nafx jek teżistix, din ir-rabta rridux nieħdu ħsieba wkoll. U bliema miżuri rridu nieħdu ħsieb dawn l-imħatri. Għaliex hawnhekk qed eh, jista' jkollna periklu ta' tniġġis mafjus fil-qasam tal-isport. U Iva dan is-settur fil-pajjiż tiegħi fil-fattu importanti ħafna u ovvjament ħassibna ħafna, grazzi. Grazzi onorevole Borgheccio. Grazzi tassew, sanat il-kelma l-onorevoli Gomes għal żewġ minuti. Jina nishti insaqsi xaħat mill-panel forsi l-onorev Isur Wak. Aħna smajna li fil-kontest tal-krizi finanzjarja l-autoritajiet ġermaniżi irċevew lista ta' nies kontijiet bankari fl-Liechtenstein. U smajna u koll il-Greċja, smajna il-lista Lagard li signora Lagard tkun tat li l-Grigi biex tidentifika nies li għandhom kontijiet fi tax havens. Għonek mux għed nitkelmu bizdwar levaduri tat taxxa ma l um, attività kriminali u l-beni li ġeja mill attivitajiet kriminali. Allura nixtiequ azzjonijiet konkreti mill-awtoritajiet kompetenti fil-Kummissjoni Ewropea, l-ECB, IBA u anki l-IMF mo partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mal-pajjiżi li qegħdin bailout, pereżempju l-pajjiż tijaj, Portugal li jgħat taħt għajnejn it-trojka u hija taħt proċedura ta' sistema regolatorja tat-taxxa li saħqet li ma titlobx. Iġbri, dawn in-nies identifikati fi Svizzera li ħalsu bi 7.5% biex jillegalizzaw il-flus u dawn ma jkollhomx bżonn jirritornaw il-flus u laqas jitolbuhom l-oriġini ta' minn fejn ġabu dawn il-flus li ġew fl-aħħar li fl-aħħar ġew intaxxati fi Svizzera. Għalfejn dan qed isaħ? specialment fl-istituzzjoni ta' Ewropej, specialment f'dawk il-pajzi li rċevew il-bailout. għalfejn l-istituzzjoni ta' Ewropej mux jihdu azzjoni. Grazzi ta' sew, onorevoli Gomes, nat il-kelma l-onorevoli Mitchell. Grazzi ta' sew, sur President. Jina kont membru tal-Komitat Speċjali fil-krizi finanzjarja u fil-fat aħna kellna natu xida lil kumitat il-persuna li għamlet l-investigazzjoni għal dak li seħ fl-Istati Uniti. U fil-fattu qal li xi persuni mill minn dan il-qasam finanzjarju meta puntaw subajhom li l il tagħhom, il-kapijiet tagħhom u anki il-flus żejda li kienu qed jirċievu, il-tweġiba li kienet idi li IWBH kienet li mandomx għalfejn eh, natu tweġiba li la jienu laqas int muser tkun hawn la darba niskopru x'kienet il-problema. U fil-fatt ekseħ u dan għandu x'jaqsam mal-fatt li kollox idur ma' reputazzjoni meta Golden Sex kienet għada taħdem fuq saqajja u anki kwistjoni ta' Lehman Brothers dawk li l-lum il-ġurnata huma istituzzjonijiet kienu istituzzjonijiet finanzjari ir-reputazzjoni tagħhom għal daw il-kumpanija kienet kollox u meta ma baqawx sħab, ir-reputazzjoni ma baqatx l-iktar ħaġa importanti. U din qed wassana għal kwistjoni partikolari. Aħna hawnhekk qed nikkunsidraw dwar il-kwistjoni tal-regolament tal-auditing. Bħalissa fil-Parlament anki Sur Barnier propona li l-imsiba ma jistawx ikunu awdituri ta' xurxin. Fl-istess waqt, l-industrija medja fil-Renju Unit u il-tul ta' żmien li jieħdu biex jagħmlu audit, ġifieri kumpanija, kienet 48 sena. U issa, illum qed nippruvaw innaqsu nagħmlu 25 sena, sa mistoqsija nixtieq nagħmel jadin. Il-deċiżjoni kienet li kellu jkun tip ta' ħarsin ma' mhux biċċerija sħiħa ta' dak li jsir. Però inti taħseb li din l-oddi tagħmluha ħarsu li l biex jagħmlu dak li kienu qalu, li ser jagħmlu. L-awdituri bekk isiru aktar ibsa meta ja ikollhom sospetti li is-sorsi ta' ċertu finanzi ikunu nies li intom semmejtu fil-fatt. Ma nafx min jixtieq wieġeb għal din dan il-punt li għadni kifat. Grazzi ta' sewna Revoli Mitchell, nagħti il kelma sa lill-rapport lill-kalima għatanna 10 minuti fil-25 kolli nala din is-sessjoni ġifri għandkom 10 minuti kull wieħed u nixtieq nitlob ukoll sur Kosta jekk jixtaq jagħtina eh, kopja tas-sur eh, tal-kommenti tiegħu u anki riflessjoni oħra. U anki forsi tkun tista' tagħtina xi rakkomandazzjoni ta' bażi ta' dak li kien l-intervent tiegħek u anki rakkomandazzjoni tal dan il-kumitat. Grazzi. Ehm, può intervenire uh, eh, Messir Delle Is-Sur De Pierre. Grazzi, Signora President. Naħseb li l-ewwel mistoqsija li saret li kienet dwar l-FIU net. Wa veru illi bejn il-Financial Intelligence Units Ewropej hemm eh, network uh, fuq l-internet li huwa sikur li eh, twaqqaf li jgħat jaħdem li illum jippermetti li wieħed jiċċekkja jekk eh, entitajiet eh, li hemm fil-Belġju u mhix eventualment preżenti fi stat membru ieħor jiġifieri din hija sistema li tippermetti id-data matching. Possibilitajiet oħrajn qed jiġu studjati bħalissa u fuq livell ta' kummissjoni hemm ukoll pjattaforma ta' FIUs illi segwi eh, l-izvilupp ta' FIU net waħda mill-proposti illi saret mill-FIUs fostom il-Belġju, Franza, l-Italja u Spanja kienet illi inżom nużaw ċertu loġika li fi kwistjonijiet ġudizzjari hemm l-Eurojust, peress illi fil-qasam tal-Polizija hemm l-Europol, peress li hemm sistema ta' direttivi fuq il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus li eh, propju il-qalba il tagħhom huma eh, l-FIUs. L-idea oriġinali kienet għalfejn fuq livell tal-Unjoni Ewropea ma jkonniex ukoll eh, EU FIU, jiġifieri l-ekwivalenti ta' l-Europol u jew ta' l-Eurojust Illum permezz ta' FIU net il-soluzzjoni li qed tipproponi il-Kummissjoni hija illi tinkludi fuq dan l-FIU net uh, fiħdan ta' l-Europol għal raġunijiet marbutin ma' użu aħjar tal rizorsi u tal-mezzi. Naħseb illi il-bicċa kbira ta' FIUs Ewropej aċċettaw il-proposta imma xorta għadhom konvinti li eh, idealment peress li hemm direttivi fir rigward tal-ħasil tal-flus hemm bżonn ukoll li bħala FIUs tal-istati membri ikona struttura Ewropea ta' dawn l-FIUs li tippermettilna mhux biss illi eh, namlu progress fuq livell operattiv imma anki illi nimxu l-qoddim fuq il-pjan ta' analiżi strateġika dak li għandu xaqsa ma' riskju ta' ħasil tal-flus fuq livell tal-Unjoni Ewropea u li mbagħad illi biex inwieġeb pal waħda mill-rakkomandazzjoni li ħarġet l-FATF u li konna koll evalwazzjoni ta' kull sena tal-riski u ta' teddit ta' ħasil tal-flus eh, illi jaslu minn kull stat membru u eh, ovvjament bat ikonna stampek tarċara x'qed jiġri fuq livell Ewropew. Daka biex inwieġeb pal dik il-mistoqsija nista' ngħid ukoll kemtejn dwar l-awdituri li aħna sejħulhom reviżuri, però hemm ukoll professjonisti oħrajn illi għandhom impatt fuq uh, il-kodba il u l-ġestjoni finanzjarja tal-kumpaniji u veru li l-informazzjoni li tasenna mill-banek hija informazzjoni illi għatma tkun daqse kompluta bħal dik illi jista' jkollhom aċċessa li għall-awdituri meta jkunu qegħdin jagħmlu xogħolhom u hija għal din ir-raġuni li dawn l-awdituri huma inklużi fis-sistema tad-dikjarazzjoni ta' attività sospettuża u li dawn irridu jagħmlu uh, rapporti lill-FIU NGOs għattilkom illi dawn huma reglamentati hemm dan l-obbligu imma minkejja dan naraw illi il-biċċa l-bira ta' dawn l-awdituri qatt ma jagħmlu rapporti lill-FIUs. Ġifri, jekk jiena qatt dan hija propju għaliex eh, hemm problema din eh, aħna rridu insaħħu l-azzjoni ta' dawn il-persuni eh, biex jenuna fil biex nindunaw bil-attività tal-ħasil tal-flus li tkun għaddeja. From... Osor, jena għandi l-istess mistoqsija mill-sur Mr. Borgezio u Newton Dan, Mela x'nistgħu namlu? Bla dubju aħna rajna evidenza minn żewġ partijiet tal-Atlantiku k'pajjiżi kbar kemm l-regolaturi u anki rati, anki fis-sanzjonijiet ta' imġiba illegali ħafna drabi daw maħadux eh, il-problema kbira tal-ħasil tal-flus. Jina nishtiq nsemmi l-430 miljon biljun euro mill-bank Ivakovia. U fil-fat spiegawli u nistanajdilkom li dan ġrat fil fil-qċata tal-krizi biex najdu hekk, fl-iktar parti jibsa tal-krizi. U s-sistema finanzjara ma setax tifla fallimenta bank kbir u għalhekk provaw jisalvawh. U għaffermi importanti u utli u kol. Importanti biex salvaw dan il-bank fis sistema finanzjar kienet tkun aħjar fil-fatt aktar mill-li kienu jippanalizzaw min eh, kien involut fil-ħasil tal-flus, pero kemmek kellna situazzjoni fej kellna zewċ affarijiet ħażina u l ħagġa l-ħażina ntażlet. U ġew proponuti wkoll aktar regolamenti. U smajna dan ukoll jingħat fil-panel ta' qabel, però llum qed nisimgħu wkoll kummenti interessanti fuq dan il-panel. Minnaħa jidher li hemm prinċipju bażiku ma jkunx hemm tranzazzjonijiet jew persuna li tkun qed titfal plus ma jkunx magħruf minn il-bank u anke minn kun qed jieħu l-flus. Sa kif eh, nevitaw li dan isseħ. Ma naħsibx li regolamenti fu dan it-tip mhux ser isir. Jiena ma naħsibx li eh, ir-regolamenti jistgħu jinħolqu minn ma jiksbu rezultati, Allora x'irridu nagħmlu? Mela, irridu u intom tridu tagħmlu hekk għaliex eh, intom responsabbli Irridu ninforzaw il-banek biex jaraw minn fej il-flus ġej l-oriġini tagħhom. Ħafna drabi il-banek kienu jkunu l-istrumenti finanzjari biex jagħtu jiffinanzjaw eh, attivitajiet ekonomiċi, anki per eżempju l-istituzzjonijiet ta' eh, lob tal-azzart ħafna drabi anka min jagħmel l-investiment jew jiddepozita l-flus jew jiġbet il-flus juża l-flus għall għanijiet ħażina. Ġifri aħna rridu naraw għalfejn qed jintuża dan il-flus. Ġifri il-gvernijiet ukoll irridu jihdu dan negozju serjament sabiex intom tilleġizlaw anki għal klijenti tal-banek. Aħna allura rridu nibbojkotjaw dawk l-istituzzjoni li ma jżommux konformi ma' regoli u anki jiksru l-aktar elementi bażiċi tal- tal-ġid komuni. Nati l-kelma l-sur Fidler u zewx minuti oħra l-sur Wak. Grazzi ta' sewa l-mistoqsijiet ta'kom, mela. Rigward l-infurzar, u anki l-fat li naħdmu fl-imkien u il-problema tal ta' organizzata, anki l-ħasil tal-flus u ukoll l-lob tal-azzart online, dinja problema internazzjonali, għandha s naħdmu fuq livell nazzjonali, anki fuq livell raġjonali jien naħseb li għandna ħafna x'niksbu biex anki niksbu ħafna fejt jekk naħdmu flimkien u mhux biss fuq il-livell reġjonali u aktar il qudiem jiġifieri fuq il-livell nazzjonali u internazzjonali, imma anki bejn id-dipartimenti differenti u jien naħseb li hemm ħafna informazzjoni li għaddejja li tkun utli. Però bħalissa din informazzjoni xed tiġi użata u allura din hija ħaġa li għandna infittxu għandna naħdmu fuqha. Rigward il- it-taxxa u l-lob tal-azzard, mela, il-lotteriji u koll ma diġa jiswu ħafna flus u ħatmu ser juża l-lotterija biex jagħmel ħasil ta' flus għaliex ħafsa eh, ratio ta' 50% jekk aħna nkopru da mal l-imħatri tal-futbol ser ikun hemm tip ta' payout ratio ta' 50%. Allora biex nindirizzaw il-kwistjoni tal-ħasil tal-flus ma tittintaxxa il-lotteriji. Issa, is-Sinjura Fajon, nix wieġbek? il-kwistjoni jekk hemm pajjiż wieħed li qed iħallas eh, il-beni tal-lob tal-azzart ma jintaxxhomx, f'dak il-każ min qed jagħmel ħasil tal-flus ser iħallas u ħajmur f'dan il-pajjiż. Dak il-każ jekk m'hemmx taxxa, wieħed ħajmel ħasil tal-flus dawk il-postijiet. Ma nafx kemm hawn pajjiżi li jintaxxaw dan it-tip ta' lob. Però l-mistoqsija hi min min qed jagħti l-flus? Min qed jagħti l-beni bla ma jintaxxa? Meta niġu għall-imħatri tal- tal-sports u l-kriminalità organizzata, iva dinja kwistjoni kbira, hemm lok ukoll għal ħassil tal-flus għaliex il-mħatri tal-futbol jista' jiġi ukoll użad b'dan il-mod, hemm ukoll l-fissar tal-lob, il-dbabis fil-lob tal isports un bat hemm ukoll involuta l-integrità tal isports nistgħu ngħidu li dinja tiġi attakkata eħe. Eh? U għalhekk aħna rridu naħdmu ħafna dwar dan. Però ħafna problemi għalaw billob tal-azzardu online. Għaliex dan wasu kbir ħafna, hemm ħafna nies li qegħdin jitfgħu imħatri u jitfgħu flus biex jagħmlu l-imħatri, però din mhix kwistjoni biss ta' ħasil tal-flus, hemm kwistjoni toħra li ju dan is-suġġett aktar li l-inu jina spiċċali l-flus, eh, spiċċali l ħinu jkolli naqfaw. Grazzi, kienem bosta mistoqsijiet ma malaj malaj. L-ewel mistoqsija kienet eh, x'se tbiddel l-Unjoni Bankarja, l-Governanza bil-Bank Ċentrali, bir-regolaturi, eċetera, eċetera. Skont l-informazzjoni li għandi dan essenzjalment se jimiraw lejn riskji finanzjarju ta' fondi propri ġifiri eqreb lejn ir-regolament ta' Basel tlieta. E, da kollu li għandu xaqsa ma' regolamenti għal prevenzjoni ta' ħasil tal-flus sa' fejn nafjien jaqaw taħt diskrezzjoni ta' l stati membri ġifiri eh, anke bl-Unjoni Bankarja l-problema se tib emmek, un kienem il-Sinjura eh, li tkelmet dwar il-data banks tal-banek, iva l-banek għandhom ħafna informazzjoni kieku kull bank jgħamil sorveljanza tal-transazzjoni ta internazzjonali kollha, jaraw li kunem rispett ta' sanzjonijiet finanzjament tal terrorizmu, Eh, huma uh, jagħmlu sorveljanza tal-transazzjonijiet kollha tal-klijenti. Inti sejtni jekk jista' xi hemm skambju ta' din l-informazzjoni, sfortunatament skont testi li jeżistu bħalissa l-banek jistgħu biss jagħmlu skambju ta' informazzjoni ma' banek oħrajn biss meta ikun hemm uh, operazzjoni li tinvolvi żewġ banek. Ma, ma jistax ikun hemm skambju ma' avukati, ma' uh, accountants, eccetera Jiena bħalissa fi Franza qed naħdem mal-awtorità li tirregola l-lop online u l-problema li faċċaw hija propju detezzjoni eh, ta' siti illegali, siti fejn ikun hemm lop online li huma legali, imma daqstant hemm ukoll siti li mhumiex awtorizzati hemmhekk eh, jgħaddu flus minn min tal-oħra u ħadd ma jaf fejn imorru għallek issa qed jippruvaw joħolqu mekkaniżmu biex jindunaw bihom dawn u eh, eh, kif jistaw jevitaw u koll li eh, jirġaw u feġġu ximkien iħor bisem iħor. ħaġa komplikata ħafna, pero din dan huwa proġett li qed naħdem fuq jiena wkoll personalment. Issa, kif il-banek jiksbu informazzjoni dwar kumpaniji reġistrati fil-rifuġi tal-taxxa? Issa, hija jekk kumpanija jew xi ħadd jiftaħ kont għan-nom ta' kumpanija reġistrata f'tax haven, jekk aħna eh, ma jkunx l-istatut u dan ma jkunx biżejjed hemm bżonn li nkunu nafu minnu il-sit beneficjarju. Dinja tassew eh, ukoll rakkomandazzjoni tal-FATF. L-aħħar punt umma il kontijiet fil-Liechtenstein u l-rifuġi tal-taxxa. Naħseb illi il-problema fuq livell Ewropew u iktar u iktar fuq livell dinji għalli hemm ħafna definizzjonijiet tal-frodi fiskali. Jekk nagħmel taqsir hemm il-livell l-ewwel wieħed hemm xaħat li jaħdem għandu attività normali u li jaħbi parti mill-attività jew midħul tiegħu lill-awtorità ta' taxxa Ġifiri dan huwa l-iktar livell baxx l-inqas serju. Mbagħad għandek l-evażjoni fiskali, ġifieri mhux biss li jaħbi l-lieħ imma saħansitra jibatom f'pajjiż ieħor Ġifiri, u aħna eh, namlu il-cash pooling, miflok ma jkolli eh, l-affarijiet eh, tijaj fil-Portugal, naħbijom naħbihom fil-Svizzera. Bat il-fat li jena namel il-cash pooling fil-Svizzera jippermetti li illi naħbi il-flus tijaj mot iktar faċli. Mbatem il-frodi fiskali, dinja xaħġa li t-interessa l-Olaf per eżempju fondi li jiġu mill-vat mil, li ma titħallas propju fuq dak il-livell li insibu attività mill-organizmi ta' kriminalità organizzata per eżempju fostom il- kienem il-kriminalità organizzata fuq il-zokkor, per eżempju, li kienet edha taħdem fuq il- dat tip ta' ta' jiena ma naħsibx li wieġib tal-mistoqsijiet kollha ma' f'żewġ minuti ma stajtx nagħmel mirakli. Grazzi. Grazie a tutti i relatori, uh, li ringrazio soprattutto. Tassew nixtieq ringrazzjakom tal-li intom rispondejtu b'mod ċar ħafna, nixtieq nistidinkom ukoll biex tibatu s-segretarjat ta' dan il-kumitat eh, riflessjonijiet tagħkom. Qabel ma nagħlaq nixtieq nistieden l-Onorevli Kroċetta biex jitlgħu fuq għaliex kif diġà għattilkom minn qabel fil-bidu ta', il ta dan il-kumitat il-kollega Tana ġi eh, proklamat bħala President tar-Reġjun tas Siċilja ta' sqallija u għalhekk dan ħajkun l-aħħar intervent tal-Rosario bħala Viċi President ta' dan il-kumitat eh, Krim, eh, Krim Rosario jekk jogħġbok. Mela, Rosario, qabel ma natik il-kelma, issa, pala president tal-Komitat eh, Krim għal eh, Komitat tal Reġjun ta' Sqalija xi rekomandazzjonijiet mela il-ġimgħa li għaddiet xi 10 ilu il-Krim kienet fl-Italja. Tkellimna fuq eh, morna bli differenti, morna Palermo, Ruma u postijiet oħra. Kien hemm ċertu aspetti li kienu importanti, kien hemm aspetti pożittivi oħra negattivi u nistgħu ngħidu li dak li rajna nixtieq nagħmel xi rakkomandazzjonijiet li bla dubju ser wasluna l-qbil kien hemm ukoll awdizzjoni konġunta mal-Kummissjoni eh, għal ġlida kontra l-mafja fl-Italja u anki kien hemm kollaborazzjoni bejn il-Kumitat Kriminalità u kumitati oħra. Il-ġimma jiena mort fil-Tribunal ta' Trapani, l-tqajt mal-kulleċ tal-Orti um, ta' Trapani, viċin għalija, tkellimt viċin Mela jina ħan nappell nafxini l-istoria tijak u naf li jinti sensittiv dan ir-rigward nishtiqek toqgħod attent u naħseb li dan il-kumitant jista' jaqbel ukoll, nishtiqek li toqgħod attent fuq il-kontroll tal-fondi tal-Unjoni Ewropea l-ġimgħa li għaddiet, sfortunatament, grazzi għall-istitut tal-preskrizzjoni ġew preskritti reati li kien hemm madwar 10 telef euro li ġew estratti mill-reġjuni tagħna f'sqallija u rridu naraw x'sar minnhom dawn il-finanzi u nittamaw li dawn il-flus jerġgħu jingħataw lura. Is-suġġett tal-kuntratti aħna kemm il-darba tkellimna fuq dan is-suġġett u dan il-kumitat u hawnhekk insibu li hemm bżonn ta' kontroll sħiħ U l-kollegi tagħna wkoll tkellmu u anki sema' u aktar minn hekk. F'Palermo ħafna testimonjanzi ta' eh, ta' dan li seħ. Kien hemm ħafna nies li jintlaqtu bil esperienzi ta' għadhom ċertu ta' dawn ċittadini eh, għalija u kollem ħafna nies li eh, tkellmu fuq inġustizji li saru u dan saru kol f'Palermo u ma nafx jekk ir-reġjun tiegħek um, u l-preżenza tiegħek tkun tista' tgħin il dawn nies u anki il-vittmi tal-mafja smajna lilhom ukoll dawn persuni li ġew affettwati mill-mafja. Il-vittmi tal-mafja. Smajna wkoll persuni differenti li ġew msemmija mill-awtoritajiet eh, tal-ġudizzjarja u fil-fatt tkellmuna wkoll fuq il-ħtif tal-ġid tagħhom, tal-beni tagħhom. Ħafna drabi dawn il-beni li għaw taħt amministrazzjoni ġudizzjarja ma jistawx jibqaw fis-suq, ma jistawx ikunu kompetittivi u għalhekk hemm numru ta' problemi li fil fat daru lejna biex jitolbu għajnuna f'fatt għan nirċivu itra għaliex aħna rridu wkoll intuhom eh, għajnuna u xida biex bekk nkun nistaw namlu eh, nihdu pass biex dawn l-affarijiet nwaqfu u naraw x'nisċazzjoni nistaw nieħdu biex dawn l-affarijiet ma jibqawx isiru. Nittama li intom inti taqbel u kollu u koll nappella biex nitolbu l-appoċ tal-istituzzjoni tal-reġjun tal tas-Siċilja rati u l-imħalfin li ta' kull-jum għet jamlu xol li għet jesponijom minn ta' uddim, fi fataħna smajna ħafna xida f'dik il laqgħa li kellna u naf li l-appoċ tijak, il-prezenza tijak maħħom mish setorn os. Qabel ma nalaq nishtiq najt u koll li bla dubju dan il-komitat seri ħares birraqa x xogħol li il-futur komitat kontra l-mafja ser jamel Għalek jina mal-ewel ħanat il-kelma l-onorevoli Kroċetta biex ikun jista' intervjeni. Buonasera a tutti. Lejna tajba l-kolħat, jena emozjonat ħafna un intervjeni fl-axar fl-axar laqa tal-komitat li nħanni ħosem fija għalix fit-tmim il-xar ħanati r-reżenja tijaj biex nkun nista naqdi rwol sħiħ tijaj bħala kariga ta' President ta' Reġun ta' Sqalija. Nixtieq ngħid xi ħaġa f'dan waqt fejn hemm fatt storiku li l-Reġun ta' Sqalija minn żmien wara l-gwerra law qed jaħtar President pożizzjoni verament kontra l-mafja, qatt ma ġara ħaġa bħal dan meta ċanna nitraskurawa, u naħsibx li ġiet xejn. Huwa fatt storiku, epokali li qed iseħħ fil-ġrajiet politiċi u soċjali ta' reġun ta' sqallija. Qed ngħid tal-ewwel darba għaliex qed e, najt bl-elezzjoni diretta minnaħa ta' ċittadini, ġimaħtu l-President. Min wara l-gwerra l-awn il-president intafaw l-ħabs u oħrajn kienu marbuta mal-mafja, għalek l-elezzjoni tijaj ma kienieċ xejn faċli u xoll li ħajkolli d-dimi, mux xoll fejn jien ħanqol bideja fuq zaqqi, mux se jkun faċli, fejn jien eh, tfajt l-ankri u ħanqot ma namel xejn, imma rrit niprofa niblokka proċess li jena nsejjaħlu rivoluzzjoni tal-dininità tal-poplu sqalli. Fil-fatt, jiena ser inkompli nħares b'attenzjoni kbira dak li qed iseħħ europa ewropa f'Brussell u anke għal fatt li dan il- minn dan il-kumitat joħorġu atti b'saħħithom, għatti li permezz tagħhom narfu li l-mafja mhix problema ta' sqallija jew ta' l-Italja biss, imma hija għandha dimensjoni globali u għandhom proċessi li laħqu ġmielhom il-mafja. U nafu li hemm globalizzazzjoni ta' dawn il-proċessi. Jien qatt ma ninsa u ma nista' ninsa dak li seħ fl-Ulju tal-2004 fejn kien hemm Ehm, mandat biex jiġu arrestati ċertu esponenti fġela fejn kien hemm rabta bejn mafjus Litwan u mafjus sqalli. Litwan kellu rwol li joqtonni u anki dan huwa ta' staġib kif il-mafja ta' sqallija tista' tirrikorri għal qattila barranin u għed naraw kif id-dinja t-evolvi, t-imbidel. Iżda l-iktar ħagġa impressjonanti parti minn dal-fatt huwa li fis-6 ta' Deċembru tal-2003 kien hemm din l-interċettazzjoni. l lim il-fatt li kienu qed jitkellmu fuq joqtlunix jew le kien hemm silta li verament eh, laqtitni f'Deċembru fit-12 ta' Deċembru tal-2003 qalu li kien hemm ser ikun hemm laqa f'Brussell li minna ħafna deċiżjonijiet li ħajtu kemm isqalija kif ukoll il-Litwanja. Ftit klim tfisser li ħajkollha impatt fuq l-sqalija fuq il-mafja tal-Litwanja. Deċembru tal-2003 ta' Brussel, mort nara xlaqat kienem, kienem il-laqa ta' Brussel tal-kapijiet ta' statu ta' gvern tal-Unjoni Ewropea u dakinhar iltaqgħu fuq tħul fis ta' tal-Litwanja fl-Unjoni Ewropea. Dan il-fatt għandu ġanna nirriflettu. Nirriflettu kif il-mafji minn zmini ilu lawn nirnexxilhom jaħtfu l-istituzzjonijiet femu li l-dimensjoni saret waħda globali, mentri l-politika għada naqra l-ura u għamittid biex tifem il-livelli kriminali x-livell laħqu. U specialment u koll xrabtit għandhom ma l-istituzzjonijiet stess u koll. Għax meta nitkellmu dwar eh, istituzzjonijiet Ewropej, din hija prova fi nfusa li mhix problema biss li għandha xaqsa masqallija, imma problema ta' ħafna pajjiżi differenti Ewropej. F'ħafna pajjiżi Ewropej seħ il-fatt u ġi kontestat il-fatt li l-mafja kell ġestjoni ta' fondi Ewropej li kellhom jieħdu ċertu pajjiżi Ewropej. Għalhekk isna qed profaw naħarbu mill-problema. Imma anzi aħna rridu narfu li hemm problema, din hija problema li l-mafja mhux ma tinsafx pajis wieħed biss, u f'mument fejn il-mafja kien fenomenu kriminali biss u daqshekk fenomenu militari u daqshekk, dak iż-żmien kien meħtieġ biss li noqtuha fit-territorju, imma llum il-mafja tista' taġixxu wkoll mingħajr il-kontroll ta' territorji fl-modi biex wieħed jimxi kontra l-liġi e, kien hemm bżonn ta' kważi eżerċitu sħiħ biex ikun jista' jmexxi dak li kien isef territorju. Studjus Taljan qal li kien hemm kien kważi impossibbli tagħmel reżistenza kontra l-mafja mingħajr ma jkollok mafjus imdaħħal minar ma jkun hemm fenomenu kriminali militari għaliex tant kien hemm u tant hemm perverzjonijiet li qed jitwettqu fid-dinja ekonomika, fid-dinja tal-finanzi, eċċetra, u ta' sekwitu wkoll it-tolleranza ta' dawn il-proċessi fih id-dinja jew inkella li wieħed ma jkunx jaf x'inhuma dawn il-problemi fih l-istituzzjonijiet jipproduċi jisu underground fejn hemm ekonomija li qed timxi parallelament ma' dik reali u inti tipprova tfittex il-mafja fir-reġun ta' Sqallija pereżempju nkella u minnaħa l-oħra mbagħad tkun f'pjazza f'Brussell fejn taw in-nar ristorant partikolari. Jew inkella fejn hemm eh, sejbit tekniċi li jgħidunna li kien hemm eh, ristoranti li innataw in-nar. L-istess bħalma kien hemm Palermo, f'Isqallija, f'postijiet oħrajn. Dan minħabba li kunem hemm talba li kunem hemm flus li ingħataw il-mafja, magħrufa bħala l-pizzo, u anke eh, minħabba li kunem hemm traffikar tal-eroina, traffikar tal-armi, eh, rikatti, saħ, u dawn huma kapital enormi jekk toddu kollu flimkien. imkien Fl-Italja, per eżempju, huma stmat li huma 170 biljun fis-sena, fl-Ewropa 400 biljun euro fis-sena. Dawn il-flejjes fejt jispiċċaw. Ovvjament, mhux taħt il-maduma, imma rridu naħsbu il-flus tal-korruzzjoni li huwa stmat ta' 70 biljun fl-Italja u 200 biljun fl ewropa dawn fejt jispiċċaw. U hemmhekk irridu naraw x'kompliċità hemm mis-sistema bankarja u x'għandha viżavi l-ġestjoni illegali tal-flejes. Fil-dak eh, għandu xaqsam miegħi fis għalija ħikun hemm ġlida kontra l-mafja fil-ħames snin li jmiss fejn jien ħankun president tar reġun fejn qatt ma kien hemm bħala din il-ġlieda. U għalija ħatkun mhux biss mhux ħat tippreżenta ruħa bħala raġun tal-mafja, ma waħda mill-iktar raġuni avvanzati għal zida kontra l-mafja anke fuq livell dinji. sila ta' miżuri li jkun hemm ġestjoni tal-xiri pubbliku, il-kontroll tal-imprizi, l-lista tal-kumpaniji li jaħdmu kim sejħa whitelist li jistaw jaħdmu mal-amministrazzjonijiet pubbliċi, anke l-kontroll fil-ġlida kontra l-mafja, għalila ferm, imma dawn il-mizuri jkunu effikaċi jekk ehm, nkunu nistaw naġixxu eh, kif suppost. Ġifiri mux nalqu il-bib ħaf Palermo, f'Sqalija, f'Kalabria, eccetera, mbagħad dawn jimirħu jmorru x'imkien ieħor f'inħawi oħra fl-Ewropa, f'Brussel, f'Parigi u postijiet oħrajn. Jew ħanamlu ġlida effettiva li tolqot il-kulħadd, jew inkella musser naslu imkien. Musser nimsur qoddim. Jiena minn tiegħi lest noħroġ konvenzjoni wkoll, dal-waqt nagħlaq, konvenzjoni bil kumitat kontra l-mafja tal-Parlament Ewropew biex flimkien nkunu nistgħu nindirizzaw dawn il-punti. Nixtieq nwaqqaf ukoll database ta' xiri pubbliku bħala osservatorju li ħajkun a dispożizzjoni wkoll il-forzi tal-ordni ta' għallija tal-Ministratura għal Palermo u dan ħajkun l-ewwel post fid-dinja fejn xħasseħ xaġa bħal din. Għalhekk ħanamlu ħafna affarijiet b'saħħithom biex nagħtu bottatura l qoddim. Però rridu narfu li mistax ikun hemm ġlieda kontra l-mafja pajjiż wieħed biss. Għaliex dan ma jkunx effettiv, mhux biss għaliex il-mafjużi llum il-ġurnata marru kullimkien kważi kważi, imma illum il-ġurnata fil-pajjiżi kollha mhux biss hemm il-mafi li jiġu minn pajjiżi oħrajn, imma hemm il-mafi tal-post li bidlu il-sistema ta' koza nostra tal-mafja u għalhekk irridu eh, najdu li flok edin kważi viċin li irdu l-mafja kważi morna l-lura. U l-modell Koza Nostra sar il-modell kriminali tat-tielet millenju fl-Ewropa u probabilment fid-dinja. U għalhekk aħna rridu nagħmlu ġlida ġdida, intelligentu, u naħseb li dan il-komitat li aħna rridna li titwetta flimkien tkun tista' tagħti l-frott tagħti riżultat sinċir, onest u nħallu lil in il-preġudizzi u l-ħtieġa li ndefendu pożizzjonijiet politiċi jew ta' xi pajjiż partikolari. Hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar għażla ta' politika jew oħra, hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar jekk nixtiequx nagħtu futur għal libertà tal-Ewropa u jekk irridux l-Ewropa demokratika u liberali għax eh, eh, se jkollha futur jew le, jew nkella lobbies underground, kriminali, minn taħt li mi wara l-kwinti kunet iġestur l-ekonomija reali. Grazie onorevole. Grazie onorevole Crocetta. Nishtuqu l-ek il-risq u għannak disponibilità kollha tagħna mill-kumitat u nifmu l-komplessità tal-mandat tiegħek u l-importanza li għandu dan il-kumitat u l-tweġibiet li jrid jagħti. Issa nitlob lil kulħadd biex jitlaq mill-kamra għaliex bi kwarta tard irridu nibdew il-laqgħa tal-koordinaturi. Grazzi. Alla prossima riunione Il-laqa li jmiss ser isseħ 28 ta' novembru mid disa sa' nofsija un bat mit-3 sa' 6 nofs. Grazzi.